Signoras y señores, querida comisaria. Signori, aziz, aziz comisario, secretario general, Olga, Suzanne, aziz Habib. Intikom, merħba l-koll għal-Parlament Ewropew u jiena bħala viċi president, responsabli, responsabli imma vera għal qalbi ħafna l-multilingwizmu din l-istituzzjoni fejn il-multilingwizmu huwa element ewlieni ta' l-eżistenza tagħna u tal-mod kif naħdmu kuljum, għalhekk jiena nixtieq nibda l billi nagħti merħba li sinjura Kummissarju Andrija Vassilju li hija responsabbli mill-edukazzjoni kultura mill-trigwiżi l-sport fil-Kummissjoni Ewropea u biex ukoll Għanti meħbel il-Sekretarju Ġenerali tagħna Sur Klaus Vele li huwa l-ewwel Awtorità Amministrativa tal-Parlament Ewropew tnejn li huma. Kif tafu intom it-tnejn illum hija ġurnata importanti ħafna għandna is-summit tal-Kunsill Ewropew għalhekk nirringrazzjom li huma qegħdin hawnhekk u ħanillimita ruħi kemm niprezentom li xawara tistaw tifmu ħajkollhom jitilqu minħabba din il-kwistjoni tal-Kunsill. U għalhekk jiena ħankun qiegħed nilimita ruħi li inti jom merħba hawnhekk kumbat tal-li ħawkoll ħajkunu qegħdin jindirizzaw din il-laqa. Illum aħna għandna ħafna istituzzjonijiet hawnhekk preżenti u għandna wkoll kwalità partikolari fosna tal-rappresentanti. Din hija inizjattiva li safejna fjim m'għandix preċedent u hija inizjattiva li qegħdin nippretendu ħafna minna wkoll hawnhekk għandna flimkien ħafna minn l-iktar dawk li għandhom xi jgħidu minn l-iktar dawk li jagħmlu affarijiet fil-qasam tal-multilingwiżmu awtoritajiet Ewropej, dekani, eh, retturi tal-universitajiet, tal interpreti tal-Unjoni Ewropea, tal-pajizi kandidati tal-Libanu, tal-Russja, tal-Istati Uniti, tal-ċina u anki ta' pajizi u koll mill-kontinent Afrikan għanna u koll il-kapijiet ta' servizz tal-interpretazzjoni, organizzazzjoni internazjonali u nazjonali. U għonek għanna l-membri tal-iħti u koll pala rappresentanti tal-IAM LADP. Għanna rappresentanti permanenti u ħafna u koll riċerkaturi f'dan il-qasam tant importanti għalina li huwa t-teknoloġiji l-ġodda. Nishtiq nifraħ għalek u nirringrazzja lil l-direttura ġenerali għawnek kolga Kosmidur ħabiba tijaj, il-direttur ġenerali tal-qasam tal-interpretazzjoni li hija l-Ispirtu Santu. Tinsax l-Ispirtu Santu kien dak responsabbli tal ilsna fil-mitoloġija kristjana nisranija u Olga Għalek għanda jisu dan ir għawnek hawnhekk ukoll. Għalek naħseb li tamin b b'mod partikolari u intuwa ir-ringrazzjament tagħna ħanaddi għalek l-ewel il-kelma l-Sinjura Vasilju nisħaq li din għadak ġejja mill-pajis taħħa issa u Nishtiq najt ukoll li l-awtoritajiet Ċipriotta, Ċipriotti f'dan is-semestru tal-Presidenza tagħhom qegħdin jagħmlu xol xogħol tas-sew eċċellenti. Għalhekk huwa ta' pjaċira lija li ngħid kemm tas-sew qed tagħmel biċċa xogħol kbira u tajba, Sinjura ehm, Vasilju. U anki ix-xogħol li qed isiru bejn l-awtoritajiet u l-Parlament Ewropew, Sinjura Komissarju fidejk. Dear friend, Vice President. Aziz Habib, Vice President Martinez. Aziz Segretarju Ġenerali, Sinjura Kozmidu. Aziz Retturi, Sinjuri. U għata pjaċir kbir għalija li nagħmel dan id-diskors ta' introduzzjoni fil-konferenza għar-retturi tal-lum. Huwa ta' aktar pjaċir għaliex f'din il-kamra, f'din il-kamra partikolari, jiena kelli ismieħ tiegħi qudiem il-Parlament Ewropew qabel ma ġejt konfermata bħala kummissarju. Il-multilingwiżmu ilu fil-qalba tal-Unjoni Ewropea Sam mill-bidunet tagħha fil-ħamsinijiet. It-talim tal-lingwi jgħin li ċittadini kollha biex jiżviluppaw kulturalment, soċjalment u professjonalment. Jiftaħ l-imħuħ tal-persuni għad diversità meraviljuża li tant hija essenzjali għall-identità Ewropea tagħna. Għal daqstant, waħda mill-prioritajiet tiegħi bħala kummissarju i li nappoġġa mhux biss it-23 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea imma wkoll il-madwar 60 lingwi reġjonali u minoritarji fl-Ewropa. Jiena konvinta li neħtieġu li nipromovu t-talim tal-lingwi minn età żgħira. Għaxar snin ilu f'Barċellona. Il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea stabilew viżjoni ambizjuża ta talim tal-lingwi u l-kontribuzzjoni ta' dan fl-edukazzjoni ta' kull tifel u tifla. Lan kien wieħed ċar li tittejjeb l-abilta fil-ħiliet bażiċi mod partikolari billi jkunu malma għall-inqas żewġ lingwi oħra, apparti l-sin natif jew l-ewwel lingwa, diġà minn etaġ kejkna ħafna. Illum għalhekk huwa ovvju li nippruvaw naraw fejn wasanna. Kemm kienet ta' siwi mira ta' Barcellona. Sissa kemm għamilna progress. X'inhu l-pass li jmiss? Minkejja l-kriżi ekonomika profonda, l-aktar an bażiku tal-Unjoni Ewropea baqa ma nbidilx. Li naħdmu jitfit lejn soċjetà aħjar fil-waqt li nirrispettaw bisħieħ id-differenzi tagħna. Aħna nibqaw tal-fema li l-libertà, l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-diversità jistgħu jkunu rikonċiljati fi sforz komuni. U l-lingwa hija essenzjali sabiex jintlaħaq dan il-an. Bħala kummissarju għall-edukazzjoni, l-kultura, l-multilingwizmu u iż-żazax, jiena nat importanza kbira lil kontribut li attivitajiet fil-qasam tal-lingwi jistgħu jagħtu lis-soċjetà kollha kemmi. U jiena nemmen li f'dinja aktar mobli u interkonnessa, il-multilingwizmu sar ħtieġa li ma nistawx ninjorawha. Illum qegħdin nitkellmu dwar teknoloġiji u edukazzjoni ġodda u mill-ewwel jiġina f'moħħna l kunċett ta' e-learning it tagħlim elettroniku. L-e-learning hija għodda l servizzi tal-interpretazzjoni tal-Unjoni Ewropea qegħdin kull ma jmur jużaw dejjem aktar sabiex jappoġġaw it-taħriġ ta' interpreti tal-konferenzi ġodda f'universitajiet imsieħba madwar l-Ewropa u anke lil in Inħolqu opportunitajiet ġodda grazzi għal żewġ innovazzjonijiet reċenti. L-ewwel innovazzjoni li nixtieq insemmi hi l-speech repository li tnedit fl-2007 mid-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u li jintuża mill-istudenti l-aktar għal taħriġ weħidhom f'prattikament fl-universitajiet kollha preżenti hawnhekk illum. Palissa l-Speech Repository fih madwar 2250 filmat. Kemm ta' diskorsi didattiċi kif ukoll diskorsi reali fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea u anke f'xi lingwi ta' pajjiżi terzi. Dan il-materjal jgħin lill istudenti sabiex itejbu il-lingwi tagħhom u sabiex jipprattikaw il-ħiliet meħtieġa ta' interpretar professjonali. It-tieni innovazzjoni importanti hija il-klassijiet virtuali bilaterali u multilaterali Dawn huma konferenzi bil-video li stabilixxu konnessjoni bejn it-trainers ta' interpreti mill-istituzzjonijiet Ewropej, jiġifieri mis-servizzi ta' interpretar tal-Kummissjoni u tal-Parlament, u il-fuq minn 15 l-Università imsieħba fl-Ewropa u l-Lin. Matul dawn il-klassijiet virtuali l-istudenti jiġu evalwati minn Brussell minn trainers professjonali tal-interpreti skont standards mitluba mill-istituzzjonijiet Ewropej li learning jgħin ukoll l-interpreti tal-post ta' diġi interpretazzjoni. Kemm f'dak li huwa talim tal lingwi kif ukoll f'akkwiżizzjoni ta' arfin dwar kwistjonijiet diskussi fl-laqat Ewropej, grazzi għal portal ta' taħriġ apposta. Dan ovvjament iżid il-kwalità tal-interpretazzjoni provduda mill-interpreti tagħna. Il-portal ta' taħriġ fih reġistrazzjonijiet ta' filmati, ta' lectures tematiċi mill-programm ta' taħriġ ta' diġi interpretazzjoni jew mill-konferenzi ta' waqt il-pawza pranzu organizzati mit-taqsimiet tal-interpretazzjoni. Lan ta' dawn il-lectures huwa li jiġu użati bħala materjal ta' taħriġ mill-kollegi. Sfida kbira li tirrigwarda l-użu ta' teknoloġiji ġodda hija pjuttost reċenti. U feġġet matul il-kriżi illi kena aħna ta' sħaba tal-irmiet fir-rebbija 2010. Minħabba li dak iż-żmien li vjaġġar blajru kien ġiri stret ħafna, kien hemm tħassib urġenti sabiex jinstab mod kif wieħed jista' jingħaqad ma' postijiet il-bot permezz ta' sistema tal-konferenzi bil-video. Niftakar kif is-servizzi ta' interpretazzjoni tal-Kummissjoni rnexxilhom f'qasir żmien jorganizzaw laqgħa urġenti tal kullex tal-kummissarji b'interpretazzjoni għal kull min kien involut, inkluż dawk li kienu bandoħra. Minn dak iż-żmien l-hawn l-istennijiet kibru. Minnaħa minħabba l-konsiderazzjonijiet ambientali dwar li vjaġġar blajru u it-naqis fil-budgets amministrativi kemm tal-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll tal-Istati membri, imma minnaħal l-oħra wkoll minħabba l-opportunitajiet illi nħolqu grazzi għall-evoluzzjoni teknoloġika. Miljuni ta' persuni kuljum huma xieda ta' kif l-smartphones u tablets tagħhom jistgħu jiffaċilitaw ħajjithom. Ovvjament, dan iqajjem stennijiet dwar dak li teknoloġiji simili jistgħu jiksbu f'kuntest professjonali. Li wieħed ikun jista' jagħmel użu sħiħ mit-teknoloġiji huwa essenzjali jekk aħna rridu li jkollna komunikazzjoni multilingwi tal-iprem livell, komunikazzjoni li tappoġġa proċess effiċenti ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Aspett kritiku tal-iżvilupp teknoloġiku huwa wkoll l-użu tal-medja soċjali, bħal Facebook u YouTube. Is-servizzi tal-interpretazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-ewwel arfu l-opportunitajiet ta' komunikazzjoni li joffru dawn il-medja u huma jużawhom b'mod estensiv sabiex jilħqu l-żgħażagħ u jattirawhom lejn il-professjoni ta' interpretu. Huwa impossibbli li tirreżisti din il-mewġa ta' bidla teknoloġika, it-teknoloġija irrevoluzzjonat is-soċjetà f'ħafna bnadi madwar il-globu, inkluż il-mod ta' kif isir it-talim, tat-talim tal-lingwi. Mod partikolari l-internet sar strument li permezz tiegħu il-persuni jistgħu jitalmu, jaqsmu formazzjoni u jikkollaboraw modi li saftit ta' snin ilu lanqas biss konna nimmaġinawhom. Madana kollu jista' jkollna suċċess dejjemi biss jekk aħna nħejju lill-istudenti biex jinteraġixxu u jitalmu f'dan l-ambjent online. Għal daqstant huwa importanti li nintegraw it-teknoloġija fit-talim tagħna jekk aħna rridu li naraw li dawk li jigradwaw ikollhom l-aħjar taħlita taħilit fis-suq tal-impjiegi. Ovvjament tista' tkun xi ħaġa tajba li nintegraw l-użu tat-teknoloġija fil-prassi tradizzjonali fl-edukazzjoni tal-lingwi, iżda rridu nkunu kapaċi nuri nuru li dan irendi t-talim aktar effettiv. U mhux ikun sempliċiment għan fih innifsu. nifsu it-teknoloġija qiegħda titrasforma l-mod ta' kif aħna ngħixu. U meta naħsbu li l-edukazzjoni tista' tgħaddi mingħajra, inkunu qegħdin ninjoraw il-potenzjal ta' teknoloġiji eżistenti u emerġenti. Li nħadnu l-innovazzjoni ifisser li nadattaw għal modi ġodda ta' talim u ovvjament għal modi ġodda ta' kif tallem. It-teknoloġija misser tuħu post l-allima tal-lingwi u lanqas ma tista' tibdel għallim ħażin fallim tajjeb Apparti minn hekk, mhix xi bakketta maġika li tibdel studenti diżinteressati u li m'għandhomx irrida fi studenti tal-lingwi entużjasti u li jxorbu tal-im malajr. It-teknoloġija mhix ser titrasforma f'interpretu tajjeb lil student illi mhuwiex maqtuħa l-lingwi u l-komunikazzjoni u li m'għandux kurzita u għarfin ġenerali. Iżda, Grazzi għat teknoloġija l-allima kapaċi u l-istudenti ħerqana jistaw isibu disponibli sensiela ta' odot u rizorsi sabiex jestendu l-ambjent ta' talim ta' klassi tradizjonali. Jiena tal fema li meta nikkonsidraw taħriġ tal-interpreti, illum il-ġurnata hija inkonċepibli inkonċepibbli li ma tallimx lill-istudenti kif għandhom jaħdmu minn screen jew kif jikkonsultaw databases ta' terminoloġija fuq l-internet. Tkun xi ħaġa inkonċepibbli jekk ma nħejjuhomx għal ġejjeni fejn il-laqgħat isiru bla użu ta' karti jeħtieġ li nħadnu it-teknoloġija u l-innovazzjoni b'moħħ miftuħ. U namlu l-aqwa użu minnhom f'kull qasam, inkluż ovvjament dak tad-dinja affaxxinanti tal-interpretar tal-konferenzi. F'dan ir-rigward jiena nista' biss nifraħ l-servizzi tal-interpretar tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea tal-li jinsabu fuq qudiem f'dak li huwa żviluppi teknoloġiċi fil-qasam ta' kompetenza tagħhom. Dwar l-użu ta' teknoloġija l-ġodda fl-immaniġjar, fit-taħriġ tal-interpreti u fil-ħajja professjonali tal-interpreti, b'sodisfazzjon u gburija ninnota li il-pożizzjoni ta' servizzi tagħna hija dik fejn huma qed imexxu u huma wkoll ħerqana illi jasmu l-esperjenza tagħhom mal-universitajiet imsieħba. Dan l-approċċ proattiv huwa essenzjali sabiex ikun żgurat li l-ġenerazzjonijiet ta' interpreti tal-konferenzi li jmiss ikunu imħejjija bisħieħ għall-isfidi illi għanna u dimna. Meta dawn jaslu biex jitħlu f'dan is-suq dejjem aktar eżiġenti nixtieq ilkom konferenza ta' suċċess u nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi. Grazie signora commissaria. Grazie, grazie signora commissario, grazie si, Aziz Andrula ta' dawk il-kentejn tiegħek li dejjem jispirawna. Issa ħanaddi direttament il-kelma lis sur Klaus Vele li huwa dirett il-Segretarju Ġenerali anzi tal-Parlament Ewropew u illi għandu sfond ta' kurrikolu kbir ħafna għandu ħaf kellu ħafna karigi qabel illi fl-aħħar wasluh biex jasal din il karga ta' Segretarju Ġenerali barfin sħiħ ta' kif jaħdmu loqsma kollha tal-istituzzjonijiet tagħna. Grazzi tal-li tinsab magħna Klaus fidejk. Thank you very much, Mr. President. Thank you also. Grazie, President. Grazie, Signora Kommissarju, Lile Kukol. Jena nħossi li dinja opportunità unika li għanna u dimna l-lum. U mux bis għalikom, imma anki għalina. Għalix, najt li opportunità unika għalina, għax fostkom, aħna għanna prezenti għonek 30 rettur illi pratikament qed jedukaw l-interpreti tal-futur. Aħna kollha nafu illi l-interpreti dejjem qed jonqsu, dejjem inqas faċli ssibhom. U naf aħna qegħdin f'kompetizzjoni mal-aqwa intel aħjar interpreti fil-lingwi kollha u iktar, eh, u iktar din is-sitwazzjoni qegħdejjem issir iktar jibsa eh, fil-qudiem, il-qudiem. U nixtieq nagħtikom xi argumenti għaliex intkom tridu tibatu l-aħjar Mm, studenti ta'kom l-Parlament Ewropew. Għandi 10 argumenti għalikom. L-ewwel wieħed, naturalment, ħadd ma jista' jelbu għax min ma jiextiex e, jaħdem għal min rebaħ il-Premju Nobel tal-Paċi. Naturalment dan u argumenti li naqsmu fl-imkien mal-Kunsill e, u mal-Kummissjoni u anki l-istituzzjonijiet kollha Ewropej. It-tieni nixtieq ngħid illi fl-Europa, entkom għandkom l-aħħar viżjoni politika illi għada ħajja. Għax kellna viżjonijiet fil-seklu 20, pero dawn kienu viżjonijiet totalitari u għalek fallew u waslu għal effetti negativi ħafna fuqna. Il-viżjoni Ewropea minnaħal oħra eh, għada ħajja għax miex totalitarja hija viżjoni ta' kooperazzjoni, ta' ko, ta', ta, ta ħidma fl imkienu u ta' negozjazzjoni. It-tielet argument li nixtieq natikom u li tiħdu l-istudenti naturalment ta'kom u għadan illi jekk intkom taħdmu hawnhekk edin eh, taħdmu fejn et verament et isseħ il-bidla. Eh, il-bidla li seħ fuq livell Ewropew u anki fil-Parlament Ewropew nista' nikkwota xi ħut mill-esperjenzi l-iktar reċenti tagħna kien hemm dibattitu kbir eh, bejn iż-żgħażagħ fl-Ewropa fuq il-proposti akta. U fl-aħħar dak li kellu l-aħħar kelma fuq l-akta u d-deċida illi ma nimxux il-qoddim fuqu kien il-Parlament. Għal da stantu għawnek li jittihdu il deċizjonijiet l-iktar importanti. Nista' nitkellem fuq regolament finanzjarju. Dan huwa l-iktar post interessanti jekk inti għandek interessi politiċi. U U dan huwa l-post ukoll fejn qed nibnu d-demokrazija Ewropea. U dawk li huma l-daqstat interessati f'dan il-proċess ma, ma jistawx ikunu posta ħjar. Inna 60 sena niġildu aħna għal eh, drittijiet. Issa il-Parlament huwa koleġislatur u, u nizguraw issa li kunem skrutinju fuq l-eżekutif eh, meta niġu għal kondizjonijiet liktar importanti fil-bidliet kollha li jitkom tafu fuqhom fl-Ewropa. U l-ħames argument tiegħi huwa li dan huwa post fejn l-argument u importanti, aħna mannix maġġoranza fissa fil-parlamentu, mannix maġġoranza, eh, minoranza fissa, mannix situazzjoni li sempliciment għax wieħed qiegħed fil-maġġoranza għandu raġun. Imma u anki minnaħa l-oħra kinti fil-minoranza m'għandek tort. Kull darba, kull eh, liġi, il-maġġoranza wieħed irid jirbaħa għabbażi tal-argumenti. Is-sitt e punt fil-Parlament Ewropew insibu ġerarkiji. Għaliex insibuhom daw għax kollha kemm aħna um aħna konventi e, eh, illi aħna l-ġerarkija tagħna mhijiex waħda fuq li ma kollha ndaqs. U s-seba argument huwa li aħna nirdu nżuraw l-ispirtu tal-intrapriża rridu norbtu fuq din dan l-ispirtu ta' intraprenditorjetà ta' ta', ta, ta, sitti, ta esperienza ta' sittin sena aħna qed nużaw dan id dan id drittu u qed taraw kemm aħna mxejna dim anke f'dawn is-sittin sena. U il-tmin argument huwa li dan huwa post eccellenti għal għal talim multikulturali u multilingwali. Hawnhekk mhix sempliċement eh, konferenza fejn ta' ma' kollegi eh, minn pajjiżi oħrajn, imma qed naħdmu kuljum f'ambjent multikulturali, multinazzjonali, 27 stat, 23 lingwa u għanna prospettivi gbar u dimna. Id-disa argument huwa li danu għal post fejn jista' jkollna kuntatti ma' ma' kullimkien fid-dinja. Il-Parlament Ewropew għandu delegazzjonijiet fid-dinja kollha għanna eh, kontatti u għarfin fuq id-dinja kollha u l-interpreti huma wkoll involuti bisħieħ f'dan. U l-aħħar argumenti għaj, l axar argumenti għaj, unittama li jena eh, li jena konvinċejtkom li biex tibatunna l-aħjar studenti ta'kom, l-aħħar argumenti u għalli bħala interpretu professjonali, professjonista, tafu post iħor fid-dinja fejn tistaw taħdmu f'ambjent permanentement eh, bi 23 lingwa simultaneament. Għal dastante kintkom intkom edin tfittxu l-iktar post interessanti fejn wieħed jaħdem bħala interpretu, tridu tiġu l-Parlament. Grazie. Querida, queridas amigas. Habib. wara li smajna il-Sinjura Vasilju u s-Sur Vele, illi naħseb ħajkollha mħalluna dal-waqt, waqt li kwaqt nitkellem jien, xtaqt naqsam ma'kom xi riflessjonijiet issa. X'ħsibijiet, ħsibijiet anki jiena bħala responsabbli politiku il-kariga tiegħi bħala responsabbli politiku. Ovvjament għanna lingwa diplomatiku, lingwa amministrativa, dan huma ċertu limitazzjonijiet li kollna aħna hawnhekk, imma xtaqt għalhekk nibda billi ngħidilkom li naħseb li l-koll tifmu li din hija opportunità straordinarja hawnhekk forsi mhix irrepetibbli għaliex kif pa, sinjura Kozmidu għawnek tafu li il-mirakli jistaw jerġaw isseħħu imma jina illi naħdem għawnek fil-parlament u anki f'dan il-qasam partikolari ġifiri forsi mhux opportunità irrepetibbli ma ċertament opportunità straordinarja sabiex jina naqsam ma'kom ċertu ħsibijiet l-ewwel nett nixtieq ngħidilkom illi il-multilingwiżmu dejjem kien fenomenu importanti u essenzjali għal Parlament Ewropew. Pero kien u xi ħaġa li tina identità demokratika, xaħġa li tina identità propja. Huwa importanti ferm li wieħed jifhem li permezz tal-funzjonament demokratiku tal-Parlament Ewropew edin u kol naddu id-demokrazija l-bqija tal-entitajiet eh, demokratiċi illi la m'għandhomx istess eh, karatteristika u ħtieġa. Issa l-multilingwiżmu kif nejxu ħahna mill-lat prattiku fil-Parlament Ewropew u ħansemmi wkoll xi diffikultajiet li konna niffaċċjaw kultant. Inkluż ħansemmi kif wieħed jista' jiffaċċjahom dawn id-diffikultajiet u problemi. Jiena fost il-miri tiegħi li nispjega lilkom kultant forsi nkun daqsxejn espliċitu iż-żejjed u onest iż-żejjed bid-diffikultajiet jiena inħoss li importanti li intom tqisu ruħkom ukoll bħala alleati jew lenin tax-xogħol li nagħmel jien hawnhekk fil-Parlament Ewropew, jiġifieri fil-ħidma wkoll tal- multilingwizmu fil-Parlament Ewropew, mela kif naħdmu aħna hawnhekk. Il-Parlament Ewropew huwa bla dubju l-unika istituzzjoni li teżisti fuq livell internazzjonali fejn naħdmu b'dawn in-numru ta' lingwi. Anke fl-Unjoni Ewropea, ġifieri anki fil afas kompless eh, komunitarju xorta mawla l-ebda istituzzjoni oħra li taħdem b'dawn il-lingwi kollha illi innatu di l-importanza tant kbira lill multilingwiżmu Aħna fl-istituzzjoni tagħna m'għandniex lingwi ta' ħidma, lingwi neċessari illi jaħdmu bihom, jiġifieri ftit lingwi li jaħdmu bihom u li jkunu jisom il-lingwi ewlenin. Istituzzjonijiet oħra għandhom, issa noqgħod nidħol fil-fatt jekk x'tinu tajjeb u mhux tajjeb, imma meta ngħidilkom li aħna m'għandniex dan, forse qed ħażin għax għandna iva lingwi l-ewlenin għandna 24 lingwa ewlini. Mhux li ta' 20, għadin ngħid 24 għax diġà għandna l-Kroat għax fi żmien sitt oħra ħanibdew naħdmu bil-Kroat kull jum u tiġab bil-mot il-mot qed indaħluh il-Kroat għaliex ma nistgħux aħna millu mala dan daħlu f'daqqa waħda il-Kroat minn meta il-Kroazja issir membru seħ tal-Unjoni Ewropea, maħniġ għadin naħdmu ġifiri bil-Kroat kull jumma bil-mod ma t qed indaħlu ħtiġa. L-Unjoni Ewropea hija għattur eh, attur ewlieni fuq livell globali, u għalhekk aħna naħdmu fl-imkien ma' atturi globali, oħra partijiet globali, oħra li huma l-imsieħba tagħna fil-governanza tad-dinja u tmexxija tad-dinja li qegħdin ngħixu fiha. U aħna l-ura għadin naħdmu fuq bazi kważi permanenti u koll bl-arbi bil-russu u bil-ċinis u f'xi lingwi oħra, apparti il-lingwi ewlenin li semmejt, il-kom 24 lingwa li semmejt. U dejjem dan sabiex aħna kunu nistaw wet u proġetti bħal dan tal-lum. Din il-laqa li għanna bħalissa, ġifjana naħnu dawn il-lingwi kolla fuq bazi permanenti. Mela dawn l-24 lingwa li semmejt. Ovvjament, biex naħdmu b'dawn il-lingwi kollha bżonn ta' ħafna xogħol, ħafna sforz, mhux biss bil-tamir li għandna hawnhekk dawn għal-kabini għonek nsejħu l-om akwarju maħna kultant, jgħid il-kellim, imma ma ninsewx ukoll il-affarijiet oħra importanti bħal biex il-consoles u l-affarijiet biex il-tekniċi u koll biex inħadmu ħaġa l-wires u kollox sabiex kollox ikun interkonness u sabiex intom tkunu tistaw tisimaw bil-sim propju ta'kom dak li jena etnejt fil-lingwa propja tijaj. U mbagħad hemm il-kwistjoni wkoll tal-kuntratti li wieħed iqabbad u jingaġġa lill-interpreti u lit-tradutturi. Għaliex jekk l-interpretazzjoni importanti ma ninsewx it-traduzzjoni għax tinsewx aħna situazzjoni hawnhekk fejn kull kelma li titlissen, kull kelma illi nejdu, nejdu ħafna aħna fil-parlament namnettu, kull kelma li toħroġ minn fomna tiġi interpretata b'mod simultanju fit-23 lingwa oħra u kull kelma li tinkiteb immedjatament tiġi tradotta fit 23 lingwa oħra. Iġifiri, l-affarijiet hawnhekk komplessi ħafna, komplikati u jaħtieġu professjonaliżmu kbir minn naħa ta' dawk li qed jagħmlu l-amministrazzjoni minn dawk ukoll li qegħdin iwettqu propju din il-biċċa xogħol kif qal Klaus Vele fil-fatt il-vantaġġi kbar illi hemm f'dan kollu. Li ma għalx forsi kien daqsxejn iktar diplomatiku minni, il-fatt jibqa' li t-taħriġ li ta' u xogħol tal-interpreti u ta' tradutturi qed joħloq impjiegi fi żmien ta' kriżi, fi żmien fejn hemm ħafna qatt, aħna qegħdin inħadmu il-tradutturi u l-interpreti. Dan huwa eh, mhux xi xogħol forsi daqshekk eh, xi ħaġa eh, bħal futbol jew bħal xi sport ieħor fejn jkollok l-istilel dan huwa xogħol professjoni naħseb jiena tassew Eh, sabiħa fejn wieħed jiltaqa' ma' nies li jitkellmu b'lingwi oħra. Huwa xogħol ukoll li naħseb li huwa xogħol importanti ħafna u li għandu jattira ħafna li żgħażagħ ukoll biex jistudjaw din il-professjoni biex jaħdmu fiha. Il-fenomenu tal-interpretazzjoni fil-Parlament Ewropew huwa kważi xi ħaġa maġika xi drabina fil-fatt semmejta dil ħaġa xina ngħixha kuljum. Aħna eh, deputati parlamentari nirċivu ħafna nies li jżuruna minn pajjiżna li jiġi jiġu hawnhekk biex jaraw kif jaħdem il-Parlament. Ġili jiġu mitruħ 50, 30 nies minn pajjiżi rġielu u nisa ħafna drabi nies ta' livell edukattiv medju u li ma jitkellmux ħafna lingwi U dinna għazommu għaf maħna pilli illi għalihom huma jkunu jistgħu jitalmu kif jaħdem il-Parlament Ewropew bil-lingwa propja tagħhom. Mela jiġu dawn 30 ruħ minn pajjiżi poġġu bil-qeda hawnhekk fejn qegħdin intom jina jgħidu l-kamera ilbsu l-headphones jibdew jisimgħu. U jibdew jisimgħu dawn. U f'daqqa għada narom jisom qed jinbidlu, jisom fili normali f'daqqa waħda jagġitaw ruħom u jgħidu kif jista' jkun din mara li qed titkellem hawnhekk qed nisma' ħad titkellem b'raġel bleħen ta' raġel. Jon kalla dal-raġel li jaw isu qed jitkellem jisu eh, bleħen ta' soprana hawnhekk fudnija, eh, leħen ta' mara, vuċi iqa kif jista' jkunx qed nismaw? Imma huma ovvjament ma jkunux qegħdin jisimgħu il-min qegħdin jitkellmu hemmhekk imma jkun qed jisimgħu il dik is-sinjura li hemm fil-kabina numru 8 pereżempju fil-kabina Spanjola eh, li jkun il-lingwa tagħhom. U dawn ikunu qegħdin jagħmlu din il-ħaġa kważi kważi maġika għaliex huma qed jaraw li l-kellim jitkellem, imma mbagħad f'idnejhom dak dak li dak ir-raġel qiegħed jgħid qed jiġi trasformat fil-lingwa proprja tagħhom u jisimgħu f'udnejhom permezz tal-headphones. U n-nies kultant jistaġbu u jifmu mbagħad li huwa permezz ta' dawn il-mekkaniżmi huma ċittadini. Huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea, mxi ftit pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn nis taħħom, nis ta' dawn il-pajizi minn dejjem ħassewhom ċittadini, minn dejjem kienu Ewropew, u maħna le, aħna mhux aħna ridna veru Eh, naqtaw bisnina eh, biex nkunu ċittadini Ewropej, ma kienx faċli, ħafna drabi kellna veru naħdmu biex ikollna dritt li ikollna l-opinjoni aħna fuq il-futur tagħna, jkollna l-kapaċità li nikkontrollaw dak li eh, rridu ngħidu sabiex niddefendu l-interessi propri tagħna. U hekk jiġri fil-Parlament Ewropew, kwalunkwe ċittadin tal-pajjiż tiegħi jista' jiġi jisma' id-diskussjoni illi qegħdin nagħmlu hawnhekk għax li li qed jismani nitkellem bil-lingwa tiegħu u l bqija tal-parlamentari wkoll qed jismaxħom jitkellmu bil-lingwa tiegħu u din hija ħaġa li kultant niddiskutija mal-kollegi tiegħi fil-Kummissjoni Ewropea xi Kummissjoni Ewropea hija dinja daqsxejn iktar magħluqa illi kulħadd jitkellem l-Ingliż, ma naf il-ħadd illi fil-Kummissjoni Ewropea li ma jafx jitkellem l-Ingliż. U ovvjament meta waħed ikun qiegħed f'din il-bużieqa fejn kulħadd jitkellem bl-Ingliż, jasal wara sena tnejn tlieta jibda jaħseb li fid-dinja kulħadd jitkellem bl-Ingliż imbagħad il-fattu li mhux hekk la fid-dinja u laqas fl-Ewropa mhux kulħadd jitkellem bl-Ingliż. F'pajjiżi żgur li m'hemmx iktar minn 5% tan-nies li jitkellmu bl-Ingliż tajjeb u forsi 15% oħra li jifmu erba' kelmiet Iġifir 80% ta' ċittadini fil-pajis tijaj qed taqtalhom idejhom kompletament ma mhux qed jifmu kelma kieku mid-diskussjoni li kunaw fil-Parlament Ewropew kieku l-Parlament Ewropew jitkellem biss bl-Ingliż. Ġifiri laqas biss qed itihom aċċess dan kieku illi jifmu. Għalhekk peress li aħna istituzzjoni demokratika rridu il ċittadini tagħna jkunu jistgħu jikkontrollaw x'qed jiġri, jeċċekkjaw x'qed jiġri fil-Parlament Ewropew, jifhmu x'qed jiġri, kif jistgħu ħossu li dan il-proġett Ewropew huwa tagħhom jekk ma jistgħu jifhmu x'qed jiġri u li mhux proġetta erba' burokratiċi biss hawnhekk. U biex huma tassew ħossu illi l-Ewropa hija tagħhom ikunu jridu jsegwu kull pass kull kelma li qed tintqal hawnhekk bil-lingwa tagħhom sabiex jifmu. Jien ovvjament qed nitkellem għal pajjiżi għal Spanja ma ovvjament l-istess ħaġa tot tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jista' jkollok tliet serba pajjiżi fejn minn flok jitkellmu il-25 bl ingliż ikun hemm 30% li jitkellmu bl-Inglis. Per ċipru, ċipru huwa pajjiż illi għandu il- lingwa Ingliża u kolla li xkien taħt l-Ingliżi għal ħafna żmien, imma it-tlet eh, xufira ta' taxis li jina eh, insertajt u il-papas tal- Knisja Ortodossa fil-ċipru, ħas minna ma kien jitkellem l inglis jew għallin għazvera batew, forse jdu li der, der, jew better half an hour kollox kien jitkellem l kelmiet, insomma jitqensħu daqxej biex nirna xinna niftem, mux għat jiġri. Iġifiri, dak li xtaqt ngħid jiena. Issa, ħan semmilkom daqxej diffikultajiet, għanna diffikultajiet, iva, għanna ċertu rezistenzi u ċertu ostilità u kol kultant. Hennis jeduna li dana jiswina ħafna flus, u veru, veru, tiġina ħafna flus, it-traduzzjoni u l-interpretazzjoni jiswew flus, iva, mux ħazin jiswew inqas flus minn ċertu mezzi ta' komunikazzjoni oħra. Għax ovvjament dem ħajkun hemm dawk li qed jippruvaw ifittxu xi skandlu eh, eh, ma jiswix daqskemm dawk li jgħidu huma li jippruvaw joħolqu skandlu daqskemm jixtiequ jiswa daqs kieku kull ċittadin fl-Ewropa jixtri kafe wieħed fis-sena. Ħames 100 miljun euro. 500 miljun euro jiswa it-traduzzjoni u l-interpretazzjoni u aħna qegħdin 500 miljun ċittadin fl-Ewropa. Ma nasibx li hawn pajjiżi postijiet fl-Ewropa fejn tixtri kafe binqas minn euro, ġifieri tisfik euro fis-sena, 500 miljun euro l-interpretazzjoni u traduzzjoni fl-Ewropa kollha. Iġifieri veru ħafna flus imma ma naħsibx li mixi ammont li ma nistawx inħalsuwa. Dana isu taxxa żgħira għad-demokrazija, illi d-demokrazija m'għandix prezz imbagħad. Dana mhux xi lussu jew xi kapriċċ huwa indispensabbli kif għad biex nżommu l-identità propja tagħna biex il-poplu u ċittadini tagħna jifmu li dan huwa proġett Ewropew li huwa proġett tagħhom. U ħaġa oħra, Ekonomija dinna minn bżon interpreti u tradutturi għax dana kollu l-lum il-ġurnata jamluħ il-computers u l-magni. Anzi, nistedinkom, e, iksbuli, iksbuli, iksbuli nofs paġna, nofs folja, daħluwa fil-Google Translate u naraw xjoħroċ. Għamluwa, għanaraw jek tifmux kelma li kelma minn dak li jgħidilkom ma naħsibxu. Issa jena ma nafx minn u 30 sena uħra xħat tkun is-sitwazzjoni. Għax meta wieħed jiftakar x'kienet is-sitwazzjoni 30 sena ilu, l-lum fiex qegħdin forsi kollox possibbli ma llum il-ġurnata la traduzzjoni u laqas interpretazzjoni ma jagħmlu għal-magni. Mux maċ mawx teknoloġiji ġodda l-kummissarji, il-kummissarju fil-fat semmiet eh, fil-diskors brillanti taħħa teknoloġiji ġodda waħna unek fil-Parlament Ewropew Inna, inna pionieri ta' teknoloġiji ġodda u naffru s-servizzi tagħna kemm l kummissjoni kif ukoll lil ġnus maquda li jitolbuna s-servizzi tagħna aħna għandna ta' konvenji ġifieri għalix l-esperienza li taħdem b-27 lingwa, jew jgħanajdu 24-25 lingwa kull-jum, ovvjament il-teknoloġija l-ġdida hija xi ħaġa importanti ħafna lilna biex naħdmu biha u għandna relazzjoni wkoll permanenti mal-industrija li m'għandha. Illi illi fija nfissa qatt ma maġinat illi ħajkun hemm din il-ħtieġa li xi darba nikkomunikaw b'25 lingwa u għalhekk din il-komunikazzjoni tinżamm fuq livell permanenti u jkollna esperti li jiġu hawnhekk u jagħmlu korsijiet hawnhekk fil-Belġu biex jaraw kif naħdmu. U naraw fejn nistgħu ndaħlu eh, kabini ġodda x'nasab il-problema li għandna li xi darba jew oħra ħanaslu f'punt fejn ma jkollniex fejn impoġġu kabini ġodda biex inkomplu nżidwu l-lingwa ma nafx jekk l-interpreti jaqblu xmija jimma naħseb illi irridu namlu xisforz biex ma jispawx ma jispiċċawx hawnhekk f'nofsna fis-sala biex nitkellmu għax ma jkunx iżjed fejn poġġuhom imma kif qegħdin tajjeb sewa għax dejjem nistgħu jarawna aħna narawhom u għalhekk dejjem qegħdin f'kuntatt magħhom. fid-difiża tagħna tal-multilingwiżmu ovvjament ma tillimitax ruħa ma l-interpretazzjoni traduzzjoni ma anke tal-lim tal-lingwi. U il-Komissjoni wkoll tagħmel bieċaxu xogħol eċċellenti u għandna kol mobilità tal-għalliema uħut minn dawn is-suġġetti ħankunu qegħdin niddiskutuhom ukoll matul il-laqa għaliex qegħdin fil-programm Tana U hemm bżonn ukoll li noħolqu dil kuxjenza semmejta qabel sewwa illi minn anke minn hawn u minn ftit żmien ieħor xorta ħajkollna bżon daw il-lingwi kollha għaliex iċ-ċittadini xorta ħajkollhom bżonn jikkomunikaw mhux ħajkun hemm ħafna nies li jkunu jista' jitkellmu bil-lingwi kollha xorta x'tant nagħmel xi żewġ kummenti fuq is-sitwazzjoni li għaddejja bħalissa il-kontinent tagħna f'dawn iż-żminijiet. Jina mhux ħan nitkellem bħala responsabbli tal-multilingwiżmu imma bħala persuna responsabbli mill-proġett Ewropew. Għaliex jiena wieħed mill-viċi presidenti illi għandu din il-biċċa xogħol allura dan il-kompitu li jmexxi quddiem dan il-proġett. Il-proġett Ewropew tal-bini tal-Ewropa, l-kostruzzjoni Ewropea għaddej minn moment komplikat. Il-premju Nobel huwa wieħed importanti bla dubju u tana spinta qawwija l qoddim sabiex nżommu ir-ritmu tana. Jew aħjar biex nżommu r rankatura u idealment anke jinżidu daqsxejn il-veloċità. Eh, għax ovvjament il-problema jili il rankatura tista' iżomma u tista' twaqqafa ma bżonn nibqgħu għaddejjin b'dan ritmu tagħna u realment inżiduh. Pero bħalissa dejjem iż-żmien ta' kriżi, kriżi mhux biss ekonomika u finanzjarja, imma kriżi illi għal raġunijiet li għad nisħol fiex ma nispiċċaw qatt hija kriżi li tassum li dan il-proġett illi twilet u ilu jiex għal mill-inqas 50 sena issa qed jinbidel u qed jinbidel fi proġett illi mhuwiex solidari. Iridu nispraw mhux biss kull stat membru imma relazzjonijiet bejn l-istati membri u għalhekk dan il-proġett Ħafna mill-pajjiżi daħal illużjoni biex ngħidlek jew entużjażmu illi permezz ta' din is-solidarjetà ta' din irnexxielhom jollu l-livell tal-ħajja tagħhom. Imma il-proġett illi jekk qed jinbidel u ma jibqax solidari jekk nibdew naraw il-spirtu nazzjonalista minn flok illi jipperikola l-identità tal-proġett innifsu, edin issa naraw illi l-opinjonijiet pubbliċi vizavi il-proġett qegħdin jingħataw il-ġemp. Jiena lattijem ilu kont Johannesburg. U di qiegħda ngħidha b'emozzjoni kbira t-jaqbad nil-bart kważi kważi, kellna laqamek tal-Parlament pan Afrikanu dak il-Parlament Ewropew, ġifiri il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti tal-Afrika kollha b'nies li qed issir dejjem iżjed sofistikata, iżjed kapaċi, iżjed ħilsa u kont qed insemmihom ħaġa speċifika jiena il-miri tal-iżvilupp tal-millenju li forsi familjari magħhom uħut minnkom u għaddew li karta. Kont qed hemm fit-tribuna għaddew li karta folja hemm illi qaltilna illi l-Unjoni Ewropea innatat il-Premju Nobel. Jina waqaft dak li kont qed ngħid u ħabbart li l kolleg jettilom sinjuri għadha kif waslit li l-aħbar u s-sala li kienet kbira ħafna kbar minn di u kienet mimlija daqsbajda kulħadd qam bil-wifqa u qabdu japplaw xpulna e, e, e, u tawna applaw sta erba minuti ma ma stajċ, ma stajċ Ma stajġ inkompli nitkellem jien, kulħadd ġifiri għamu bil-wifqa dawn in-nies Afrikani il 80% minnhom iġġieldu u ħalsu għares mhux biss minħabba problemi ta' skjavitu imma anke l-indipendenza propja meta eh, biex joħorġu mill kolonializmu ġifi ta' Franza, Renju Unit, il-Belġu u l-Portugal. U ġifiri Dan huwa kontinent illi għal sekli sħaħ kien karatterizzat mill-gwerer u mill-iskjavetu u dawn huma l-poli qegħdin nitkellmu dwar iż-żmien kolonjali li huwa żmien tant ikraħ tal-limoddi tagħna dawn hawnhekk barraw il-Mużew tal-Istorja Ewropea ma daqshekk kien kbira issa minn hawnhekk hekk dis-sala sem barra u daw in-nies femu li l-Unjoni Ewropea manda xejn xtaqsam ma dan il-passat koloniali tagħhom imma hija seta li tispirom biex isolvu il-konflitti tagħhom u li twassalhom għal stabilità u għal progress soċjali, libertà, demokrazija u drittijiet tal-bniedem u għalhekk għamu kollha fuq saqajhom u inta fuq iċ-ċabċbu għalhekk jiena qed ngħidilkom kważi kważi u niġis xewk xewk meta niftakar. Għalix huma femmu li dinja l-Ewropa tal-futur. Qed nikkommovi ruħi meta niftakar onestament. Għax tistaw tifmu illi meta tgħix momenti bħal daw ikunu tassew momenti illi tuk, tuk il-ħedġa biex tkompli għaddej. U tassew u ma' momenti li jispiraw jikkomavuk u jtuk il-ħedġa li kifat li nkomplu għaddejjin naħdmu kif dan il-qasam tal-multilingwizmu illi huwa u parti mistessin tal-Unjoni Ewropea, tal-komprensjoni tal-li jiftemu l-popli bejnietom u ħani għafawne kun nir-ringrazzjakom, sinjuri, tal-attenzjoni ta'kom u tal lismajtu dak li kelli xinajt. Grazzi. a despedir a la, a la señora Basilio, al señor Vera, quien... La signora Vasilju u s-sur Vela nirringrazzjawhom ta' preżenza tagħhom ħajħalluna issa u nistgħu ngħaddu allura mill-ewwel. Nibdew bl-ewwel round table l-ewwel kapitlu ta' din il-konferenza. Comunque, comunque, differente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 Vielleicht noch kurz eine praktische Anmerkung. Sie haben alle auf Ihren Tischen den Hinweis zur... Indikationi pratica. Entkom irċevejtu indikazzjonijiet għall-interpretazzjoni, intkom qed taraw hawnhekk x'illuma l-lingwi disponibbli tistgħu tisimgħu li tistgħu tisimgħu. Barra minn hekk għandna barra minn lingwi tagħna għandna l-arbit Ċiniż u Tork li wieħed jista' jitkellem anke jekk ma nistgħux nisimgħu Issa naddu għal parti li miss għal tal-ħidma tagħna u jiena nilqa il-direttur tal euronews u natih il-mikrofonu. Filip Kella li se jkun il-president ta', ta dan il-panel. Grazzi, grazzi anki li sinjora Kozmidu li stidnitni hawnhekk kif tafu aħna għedin edin fin-nofs tal-multilingwizmu, anki jekk aħna aħna maħniex università, aħna televizjoni, imma aħna l-ġurnalisti tagħna jitkellmu b'ħafna lingwi u għandhom eh, l-użanza eh, imdorrin eh, isegwu xogħlijiet tal-Parlament Ewropew f'kuntest multilingwali. Dal-aħħar mort fl-Indja u rajt li anki il-Parlament Indjan huwa multilingwali bħal. Ma nafx hekk għandhomx l-istess numru ta' lingwi, Emma anki fil-Parlament Indjan hemm 20 lingwa uffiċjali u hemm il-tradutturi simultani għax mhux kulħadd jitkellem blindu jew eh, bl-Ingliż hemm lingwi oħrajn kaċmiri, eċetera. Imma il-deputati indjani bħal dawk Ewropej għandhom il-headphones. U dana biex u għed jgħajt illi il-multilingwizmu għaktar imxerref mill li wieħed ikun jista' forsi jaħseb. Issa naddi il-mikrofonu għal Stefan Lopez eh, il- eh, eh, fi rappresentanza permanenti tal-Unjoni Ewropea tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Frankofonija. Grazie. L-ewwel signori, sinjuri, nirringrazzja l-organizzaturi ta' dan l-avveniment eccellenti għax kif diġa għal Sur Martinez din hija magnifika sabiħa ħafna kolla t-rapprezentaw id-dinja tal-talim. U aħna għandna f'moħħna l-futur, aħna qegħdin fil alba tal europa f'dan il-Parlament li huwa eh, eh, post forum demokratiku u aħna qegħdin eh, ma'kom. Uh, Eh, illi intkom il-professuri u għedin naħsbu fil-futur. E, huwa diffiċli li wieħed jitkellem wara l-Sur Martinez illi huwa eh, illi jitkellem tajjeb ħafna u għanqalna eh, bil-klim tiegħu. Mela jiena hawnhekk se nitkellem fuq id-diversità lingwistika fid-dinja u anki fuq l erozjoni tad-diversità lingwistika illi imħabba fil din il-kwistjoni tal-erosjoni irridu nitkellmu anki fuq il-konservazzjoni tal-lingwi. Is-soċjolingwistiċi, e is-soċjolingwisti e e jamlu jagħmlu evalwazzjoni tal-lingwi fid-dinja kollha ta' bej wieħed ieħor seba' telef. U dawn huma maqsumin fil-kontinenti l-evaluazzjoni hija li 32% tal-lingwi edin fil-Azja, 30% e fl-Afrika, 19% e fil-zona tal-Paċifiku u e il-15% fl-Amerika u fl-Europa aħna edin fil-qalba ta' diversità lingwistika maħna ma nirrappreżentaw biss it-3 fil-mija ta' dawn il-lingwi. E, u għanna rappresentanti anki għawnek prezenti fostna ta' dawn l-ispazji lingwistiċi. Aħna qed naraw li iktar ma jiżviluppa l-kontinent u iktar ma ilu jiżviluppa l-kontinent sa ċertu punt hemm inqas lingwi li jitkellmu fih. Jider isu paradoss hekk għall-ewwel daqqatajn e, ta' tħassib, però fl-istess ħin anki interessanti. E, kien hemm ħafna riċerkaturi li qalu li hemm parallelizmi bejn il-biodiversità u l-diversità lingwistika. Fil-kontinenti fejn il-biodiversità u fil-reġuni, fil-spazi fejn il-biodiversità edha hija medda, anki diversità lingwistika palissa Eh, eh, eh, hija jam hija l lura. U din dan huwa parallelizmu interessanti ħafna u fl-istess ħin anki ta' tħassib illi jista' jinkwetana. id żoni li fihom l-iktar biodiversità għandhom 4.800 lingwa mis 7.000 lingwi totali. Għal daqstant il-biodiversità u diversità lingwistika jidru li huma marbutin flimkien. Fost dawn il-lingwi kollha, il-26.5 fil mitkelma minn komunitajiet illi fihom nis bejn eh, bejn il-100.000 u l-10.000. 29.4 mill-komunitajiet li għandhom bejn 10.000 u 1.000 eh, ċittadin li jitkellem u il-25.7 fil minn komunità bejn 1.000 u ċittadin. F'dawn iż-żewġ każijiet huwa ċar illi eh, il-maġġoranza ta' dawn il-lingwi huma lingwi li bħalissa huma medda. Eh, kemm fil-żmien il-qasir, eh, fil-żmien il-medju, anki fil-żmien it-twil. Naħsbu illi bejn 50 u 90% ta' dawn u il-lingwi se jelbu potenzjalment qabel ma' qabel it-tmim ta' dan is-seklu. Issa hemm bżonn hawnhekk mingħajr ma noqogħdu ninkwetaw is qed jiġri kif qed jiġi minn fejn hu ġej dan il-proċess ta' erożjoni. L-etnoloġi jaħsbu illi dawn huma marbutin mal-forum differenti tal-organizzazzjonijiet eh, politika, l-organizzazzjoni soċjali u l-organizzazzjoni ekonomika ta' dawn il-komunitajiet fid-dinja. U din l-organizzazzjoni pratikament eh, hija uh, marbuta ma' fenomeni ta' razzjonalizzazzjoni, ta' konċentrazzjoni, ta' normalizzazzjoni, ta' ġifiri ta' ħolqin ta' normi u ta' standardizzazzjoni. U dana qed joħloq eh, proċessi ta' ċentralizzazzjoni politika Eh, stati, eh, strutturi eh, governativi o intergovernativi, processi soċjali, konċentrazzjoni fl-spazi ta' dawn il-komunitajiet u dawn il-proċessi li t-kellem fuqhom bħalissa mumiex dejjem minajr uh, ċerti rapporti ta' forza illi jaslu għal selezzjoni, selezzjoni però selezzjoni kulturali, illi e ti produċi esklużjoni kulturali u fl-istess ħin tnaqis tal-diversità għal daqstant ċertu numru ta' lingwi qed jiġu esklużi f'dan il-mod espressjoni tal-komunità eh, ta' nies jew inkella jiġu eh, jiġu jiġu eh, imwarba. Tminja, tmin lingwi huma illum itkellma minn iktar minn 100 miljun ta' ċittadini. Il-Ċinis, l ingliż il malez l-Ispanjol, il-Portugis, l-Arbi, il franċiż u l-Hindu. U xuħut minn dawn il-lingwi huma mitkelma b'mod iktar lokalizzat minn oħrajn. Huma marbutin ma' spazju nazzjonali, waqt li oħrajn huma marbutin ma' edin jeżistu f'ħafna kontinenti u f'posti differenti, f'spazi differenti. Dawn it-tmin lingwi huma maqsumin fi tliet gruppi eh, ċinis, males u Hindu nistaw nsemmuh, nistaw nsemmuh grupp super ċentrali pero lokalizzat. L-Ispanjol, l-Portugis, l-Arbi u l-Franċis għandu l-istess livell super ċentrali pero iktar imxerret għal raġunijiet eh, eh, tal-kolonializmu. Ta Umbat għanna l-Inglis illi laħa livell li nistaw insejħulu iperċentrali. Mux ġifiri maqsumu u mxerret għal raġunijiet koloniali, imma l-Inglis sar u koll mux biss il-lingwa ta' kultura li kien jeżisti eh, għax kien parti minn komunità kulturali, ma sar il-lum kodiċi soċjali. Illi qed jimponi ruħu il-lum mux biss eh, ċerti istituzzjonijiet. sur Martinez kienet jispjeganna kif impona ruħu f'ċerti istituzzjonijiet fl-Unjoni Ewropea, però dana mhuwiex ħaġa speċifika fl-Unjoni Ewropea. E, dana jiġri anki f'postijiet simili bħal e, ġnus maquda u postijiet oħrajn, imma f'ċerti partijiet tal-attività e, impona ruħu a esklużjoni ta' lingwi oħrajn. Għalda stant jider illi dan il-proċess naturali ta' promozzjoni soċjali li bih eh, il-persuni eh, eh jipruvaw jitilaw fis soċjetà tagħhom, jider li dana qed eh, jgħin biex eh, jgħin it-talim u u l-użu ta' dawn il-lingwi superċentrali u iperċentrali. Essa li lemm il-diskorsi ta' korrezzjoni eh, ta' diskorsi ta' promozzjoni ta' diversità lingwistika u kulturali u tal-multilingualizmu, din eh, hija e, situazzjoni illi bħalissa edha tevolvi u twassal għal erosjoni ta' differenza, ċoħi ta' diversità lingwistika. Hemm lingwi li jebu u mbagħad hemm lingwi oħrajn li jitnaqsu fil-kapaċità espressiva tagħhom u l-ispazju funzjonali ta' dawn il-lingwi qed jitnaqqas u b'dan il-mod ma jistawx jistaw jiġu użati f'ċerti attivitajiet u jiġu esklużi u bat jiġu e, minn flokom jiġu użati dawn il-lingwi superċentrali u iperċentrali. Issa, dawn il-lingwi li nistaw sejħolom periferiċi, e, jiġri li dawn il-lingwi bat jitkellmu inqas, specialment f'dawn il-segmenti e, ta' soċjetà jew jista' jiġri wkoll li ma jiġux trasmessi lill-tfal tagħhom. U fl-istess mod dawn is-sitwazzjonijiet iwaslu għal biex ċerta elit soċjali li jitkellmu dawn il-lingwi, eh, lingwi periferiċi u ċentrali, biex jaħdmu u jitkelmu dejjem iktar bil-lingwa superċentrali jew bil-lingwa iperċentrali. Issa meta dan isir kif qal anki Sur Martinez, nispiċaw biex nitkelmu lingwa illi miex mitkelma ma anzi ar illi miex laqas eh, mifuma minn parti kbira tal-istess poplu illi jitkellima, li suppost jitkellima. U dana minkejja l-isforzi ta' talim eh, Qed nitkellem qudiem esperti hawnhekk qudiemkom et nitkellem fuq eh, soċieta li ila snin tipprova xerret il-multilingwizmu u dawn fihom anki istituzzjonijiet u l-Unjoni Ewropea nafu x'inhu ma' rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropea u tal-Kommissjoni Ewropea eh, fuq l-istati membri biex inkunu nistgħu nxerdu l-multilingwiżmu aħna nafu li muma il-programmi il-manifestazzjonijiet kollha dedikati għal dan il-għan, aħna kollha kemm aħna qegħdin naħdmu eh, biex inxerdu din il-kawza, din il-missjoni, hemm sforzi kbar fid-dinja. Eh, Ridu niftakru illi hemm pajjiżi li huma inqas favoriti mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn il-talim multilingwali huwa lussu. Eh, Eh, eh, eh, ħafna drabi laqas ma għandhom it-talim sempliċi, it-talim normali u tistaw timmaġinaw illi ma mandom xubbat laqas idejata dik ta' multilingwizmu. Emmin jgħajt li dan it-talim multilingwali u għatajjeb għal soċietajiet ta'kom, għal soċietajiet tal-tramuntana, tal dinja imma għalina kiku kien ikun bizzejt kiku forsi nitalmu bil-lingwa tagħna biss u li konna klassijiet li eh, ma jkollhomx ħafna eh, studenti u li eh, l-istudenti jista' jkollhom il-kondizzjonijiet biex jikkonċentraw biex jitalmu. U dawn huma komunitajiet li diġa huma stess huma komunitajiet multilingwali, però eh, huma eh, multilingwali imħabba l-organizzazzjoni soċjali u mhux imħabba it-talim li jirċevu. U hemm eh, U dana jwassal għal telf, telf ta' funzjonalità ta' ċerti lingwi periferiċi, ċentrali u superċentrali. U iwassal għal separazzjoni soċjopolitika. Jinħolo eh, dak li separazzjoni li fuq naħa hemm l-elit li jistaw jitkellmu dawn il-lingwi super ċentrali u l-lingwa iperċentrali u l-oħrajn minn naħa l-oħra. U kif kien qed jgħid l-Sur Martinez, aħna hawnhekk kollha kemm aħna u mod partikolari intkom li qed tisimgħuni fir-responsabilitajiet tagħkom ta' talim fl-universitajiet, Aħna kollha kemm aħna għandna eh, għandna ħidma demokratika importanti eh, għal-Parlament u għal-Komunità Ewropea, aħna kollha kemm aħna nafu fuq dak li huwa dak li għandu xaqsam mal-awtori tal-proċess tal-, -proċess, tal tal-integrazzjoni Ewropea għandna diffikultà li nikkomunikaw mal-popli tagħna. L-Onorevoli Martinez tkellem fuq dan l-aspett ukoll. Aħna qegħdin bħalissa għaddejjin minn kriżi li hija diffiċli ħafna E, biex noħorġu minna. U f'din il kriżi l-immaġni tal-Unjoni Ewropea qiegħda tmur ar minkejja il-protezzjoni kollha illi qed tipprova tipproduċi. Immaġinaw x'jista' E, xista jiġri, e, xtista tkun l-ideja tal-popoli tana jekk e, kiku ma, jifmux, kiku ma, jifmux dak li qed jenat fl-Unjoni Ewropea. Dana jwassal f'dan il-kas għal frustrazzjoni kbira. U bla dubju joħroq fihom Eh, immaġini negativa tal-Unjoni Ewropea. U għadifix li f'dan il-kas li kunem vizjoni pozitiva f'kas ta' eh, meta, ma' wieħed ma' jifimx eh, u dana iwassalu bat għal sfiduċa. U dan huwa veru għall-Unjoni Ewropea, ma anke għal istituzzjonijiet oħrajn u għal setturi oħrajn li mandom xasmu għal ewropa però fejn il-popoli huma sempliciment mhux preżenti fid-dibattitu. Għal daqstant għanna kontinuum soċali fejn minnaħa waħda għanna l-elit e, għawnek e, edin fost universitari, akademiċi, parlamentari u ma redux għaw namlu ta' parsi u najdu kif inuma verament e, e situazzjonijiet u minnaħa l-oħra għanna oligarkija, għanna dibattitu Eh, f'lingwa eh, li huma eh, jafu u jitkellmu sew, tista' tkun lingwa iperċentrali jew superċentrali, imma jiexu f'bolla jiexu izolati u u jizolaw ruħom meta l-poplu ma jifimomx. U minna ħalu ħarambat għanna dawn il-popoli. Il-popoli li ma jifmux, fuq ix qed nitkellmu għandhom sensazzjoni li qed jiġu esklużi, skartati, anki jekk huma ħafna drabi huma eletti rappreżentanti ta' soċjetà, anki jista' jiġri anki fil-Parlament, e li jistgħu jkunu qegħdin hawnhekk qudiemna u li jistgħu jkunu anki sedi eh, diplomatiċi tal-komunità, politiċi, imma jistgħu anki jkunu postijiet universitari u anki ta' negozji. Kull tip ta' kontest jew ta' post Eh, differenti fejn eh, qed jiġu użati dejjem l-istess lingwi. Dawn din is-sitwazzjoni eh, twassal għal sfida u soċjetà qudiemhom imħabba f'dan għandhom sfida u qiegħda tpoġġihom qudiemhom f'sitwazzjoni diffiċli ħafna, diffiċli li wieħed jorganizza illi minnaħa waħda emazzjoni ta' ċivilizzazzjoni li edha e, e, e, edha edha tejjeb is-soċjetà, però fl-istess ħin edha tamila inqas edha tamila inqas edha tnaqqas id-diversità, allora edha għanda dan element negativ. F'dan il-kas jinħolqu mbagħad fenomeni ta' dominanza illi mbagħad jeskludu ċerti oħrajn din id-dinamika universalista li bija l-komunitajiet jiġu fl-imkien, fl-istess ħin qed tipproduċi esklużjoni u reazzjonijiet ta' identità. U dan narawa fi soċetajiet tagħna dawn il-fenomeni ta' reazzjonijiet ta' identità huma marbutin ma' frostazzjonijiet ma' eh, diqa li ħafna drabi ma' eh, jiġu minn dibattitu li ma', ma jkunux mifuma. U f'dawn is-sitwazzjonijiet, organizzazzjonijiet bħal unjoni Ewropea, ċerti stati membri, joħolqu eh, politika lingwistika biex ngħidu hekk. U dawn din il-politika lingwistika ti eh, l-organizzazzjoni, l-istatut tal-lingwi, eh, eh, l-istess lingwi jerġgħu jiffurmaw ruħhom, hemm impatt fuq il-lingwa stess. U jirrigwardaw anki il-reġimi ta' interpretazzjoni, ta' traduzzjoni. Jirrigwardaw il-trasmissjoni bil-talim, bat e, il-sujġett tal-konferenza tal-lum, e, il-fat li kunem disponibli teknoloġiji u ġodda li jisiru disponibli eh, teknoloġiji li jistaw jajnuna f'kull kas. Eh, f'dan il-Parlament Ewropew u anki mod ġenerali fl-Unjoni Ewropea saret għazla, kif għal Essur Martinez. Miex għazla, jgħak għazla importanti, volontà politika, espressjoni ta' volontà politika, ċoħe għazla ta' reġim ta', ta interpretazzjoni integrali, ċoħe il-lingwa ta' kull wieħed minna hija aċċessibbli bl-interpretazzjoni u bl-interpretazzjoni u kull wieħed minna jista' jażel kif irid jesprimi ruħu u kif għamel il-sur uh, Martinez li tkellem bil-lingwa tiegħu u juża professjonisti illi eh, jafu sew il-lingwa tagħhom u f'stess ħin huma pontijiet pontijiet kulturali, lingwistiċi u għaveru li hawnhekk din eh, nużaw din l-espressjoni, nsejħolhom akwari il-kabini għax huma bil ħġieċ u forsi u għaveru ma f'dawn l-akwari għanna ħut eh, verament speċjali illi jowmu bejn kultura u oħra eh, bi fluidità u flessibilità eh, fejn oħrajn għandhom inqas eh, fluidità u rridu jqodu attenti biex ma jxarbux wisq. Bla dubju, dan il-proċess ta' ta' inkoraġġament tal-multilingwizmu ma essenzjali. Jena senala, essa jena naf li qed nippritka li l-minu ġa konvertit. Iktar ma niżviluppa il-multilingwizmu u talim bil-lingwisti, iktar aħna ma noħolqu dan l-effett straordinarju li huwa l-alterazzjoni, il-tibdil. il ħafna drabi eh, eh, għandha maġna negativa, ma dan huwa żbaljat għax illi wieħed ikun hemm li kollu alterazzjoni jfisser li huwa aktar tolleranti, illi jista' jħares li eh, jista jinkludi diversità, aħna għandna bżonn ta' tolleranza, aħna għandna bżonn mhux ta' sfiduċa lejn l-oħrajn, imma ta' kurzita lejn l-oħrajn. U dawk li għandhom il-fortuna illi jitkellmu ktar minn lingwa waħda, illi huma multilingwi jafu, jafu huma perfettament illi hija ħaġa sabiħa mens, hija moħ miftuħ lejn il-kulturi, e, hija possibilità li wieħed jara bajnejn ħaddieħor. U aħna ngħixu f'dinja komplikata fejn meta wieħed iħares bajnejh biss e, ikollu viżjoni e, f'qira biss aħna qed f'ħajja f'dinja li għandna bżonn ta' l-iktar possibilitajiet differenti ta' punti di vista uh, fuq il-ħajja, fuq l-organizzazzjoni tad dinja U ċar illi dan huwa mod biex wieħed ibiddel eh, eh, lilu nifsu. Dan huwa iskambju iktar ma wieħed jitgħallem lingwi iktar ikun ikun kapaċi li jiftaħ moħħu lejn eh, ħatiħor. Mm, nala, għax rrit najda din l-ħar ħaġa li senajt, u għandi komment realistiku. Jina tkellimt fuq l-erozjoni, fuq diversità lingwistika, dina erozjoni hija realtà illum. Hemm eh, anki rapporti reċenti anki fl-Unjoni Ewropea, per eżempju l-Eurobarometru tal-2012, etiorina jorina illi kulħadd huwa konvint mill-benefiċċju tal-multilingwiżmu. Anki l-poplu Ewropew jafu, però minkejja da hemm tnaqqis tal eh, tal-padronanza tal-lingwi fid-diversità tagħhom u anki inċertezza lingwistika ta' dawk li jafu jitkellmu iktar minn lingwa waħda. U din hija ħaġa li tħassibna u ma stess jammettu jajdu li mhumiex bravi ħafna fil-lingwi l-oħrajn. U l-unika lingwa illi fl-opinjoni tagħhom jaħsbu li jistgħu jitkellmu b'mod sempliċi hija din il-lingwa iperċentrali. Jiena ivvjaġġajt ħafna u bort f'ħafna postijiet differenti jiena eh, tipek tippermettu li illi jiena għandi xi dubbju fuq il-fatt li huma jafu jitkellmu din il-lingwa iperċentrali. Hemm ħafna xi jsir biex nikkonvenċu li studenti uh, illi huma il-popoli futuri biex jitkellmu lingwi ġodda u hemm ħafna xagħti rid isir biex nikkonvinċu l kulħadd eh, eh, u anki l-membri ta' din l-elit illi iridu jafdaw fl-interpreti. U iktar iridu jafdaw fl-interpreti mill-li fihom infushom iridu jirrispettaw il-popli minn fejn huma u li huma membri tagħhom u jiridu jitkellmu bil-lingwa tagħhom li huma għandhom identità tagħhom li bla dubju jitkellmu aħjar bil-lingwi tagħhom. U jħallu fidejn il-professjonisti interpreti il-ħidma u l-kapaċità li esprimu u jibnu dan il-pont lejn il-kulturi l-oħra. Għax din hija l-kwestjoni Aħna maħniex hawnhekk qed nitkellmu fuq it-traduzzjoni tal-interpretazzjoni. Hawnhekk qed nagħmlu iktar minnek, aħna qed nibnu pontijiet, qed nibnu rabtiet bejn il-kulturi. Dan huwa propju l-ħidma tal-interpreti. U f'dan l-aspett m'hemmx dubju illi il talim u teknoloġiji ġodda jistgħu jagħtu kontribuzzjoni essenzjali għal daqstant eh, eh, eh, inħossu illi il-ħidma tagħna tista' timxi f'din it-triq skont it-tradizzjoni li bdiet fil-Parlament Ewropew u fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Merci, Monsieur Lopez. Euh, il me revient de... Grazie, Sir Lopez. Jena għandim mistoqsija l-Sur Lopez għandha x'taqsam mal-attitudni tal-istituzzjonijiet Ewropej fil-konfront tal-multilingwiżmu. Il-Parlament Ewropew iħares bisħiħ il-multilingwiżmu anke jekk nista' nara hawnhekk illi għandna disa lingwi li qed jiġu interpretati jgħid il-kellem li hawn iktar. Ma rajthomx hemm fuq. Hawn żewġ solari. Grazzi ma konċ indunajt li kienaw daqsak lingwi. Iżda, inti kont tisħa dwar il-fat illi nuqqas ta' multilingwizmu jwassal għal nuqas ta' ftejim. Il-persuni ma jkunux kontenti, jkunu frustrati jekk ma jkunux jistaw jużaw il-lingwa tagħhom. Taħseb li din tapplika fil-parlament jew fil-kummissjoni? Taħseb li din tintlaqa ta' hawnhekk għaliex il-parlament eh, iħares il-multilingwiżmu sħie. Mbagħad dik l-ansjetà li wieħed jibżam ma forsi tista' hekk hawn xi differenza fost istituzzjonijiet? Issu Lopez, jiena naħseb li hija fin-natura tal-parlament fir-relazzjoni tiegħu mal-ġnus mal-popli li jkun vigilanti joqgħod attent fl-użu tal-lingwi u l-multilingwiżmu għaliex membru illi jiġi elett ma jistax ma jtix kas il-lingwa mitkelma fil-kostituenza tijaw. Diġa huwa xogħol diffiċli, imma jekk inti ser eh, titkellem b'lingwa li mhux tal-votanti tiegħek kull darba li tiftaħ għal-ek li ser tkun biċċa xogħol eh, biċċa ġeħta ras għal dak li jkun. U din ovvjament minn natura tagħha naraw illi il-Parlament għad attent u għandu joqgħod attent dwar il-multilingwiżmu. Hija istituzzjoni eżemplarja minn punt di vista lingwistiku. Is-sitwazzjoni tal-Kummissjoni hija differenti. Għaliex? Għaliex il-Kummissjoni minn natura tagħha mhijiex parti minn dan id-dibattitu demokratiku hija entità teknika jekk nistgħu nsejħula la jekk istituzzjoni prattikament Taħdem il-ħin kollu fuq dossiers kbar, fuq il-kwistjonijiet. U jien ikolli ngħid illi jien eh, sorpriż ħafna bil-ritmu, bil-veloċità tal-avvenimenti. Meta tkun hemmhekk ikolli ngħid illi wieħed tkun kostantament qed jiġri minn ħaġa l-oħra. Ovvjament il-Parlament ukoll għandu il-ħidma tiegħu, imma il-problema tal-Kummissjoni hija li iżomma din l-idea trid tkun aġli, trid tkun effettiva, trid twieġeb għal dak li qed jiġri madwarha. Iżda hija trid tirrispetta dan kollu, trid tkun preċiża hemm dibattiti komplikati li jsiru fil-Kummissjoni. Tista' tkun tafhom dawn l-isfumaturi kollha tal-lingwi, tal-lingwa, tista' tkun tafhom b'lingwa li inti forsi ma titkellimx b'mod perfett. Jiena stajt titkellem bil-Ġermaniż illum jew inkella bl-Ingliż, imma ma hekk. Jiena għażilt illi nitkellem bil-sin natif tiegħi u għamilt hekk apposta. Naħseb illi hemm sfida li għandha x'tindirizza l-Kummissjoni u l-fatti juru illi hemm erożjoni tal-multilingwiżmu illi qed issir bħalissa. U hemm kwistjoni ta' responsabilità individwali wkoll. Jiena membru tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Frankofonija 17 il-pajis u ma nistawx dejjem noqogħdu nippuntaw subajna lejn il-persuni l-oħra, lejn l-istituzzjonijiet l-oħra. Għaliex l-Unjoni Ewropea hija l-istati membri. Ir-rieda illi tkun mixtieqa mill-istati membri. Imbagħad dawk il-pajjiżi kollhom rappreżentanti illi magħhom iġibu l-identità tagħhom. Meta u ma jissieħbu f'istituzzjonijiet internazzjonali ma jħalluwix warajhom l-identità tagħhom u ma jkunu għandhom ikunu konxi minn din in-naħa tal-lingwi. Aħna l-koll nirrappreżentaw din il-biċċa żgħira din in-nitfa ta' responsabilta għal multilingwiżmu jiena nemmen illi ġala darba aħna ninsabu hemmhekk nistgħu naddu l-esperjenza, nistgħu naddu l-arfin tagħna. Aħna nistgħu nagħmlu l-istudenti konxi, nistgħu nġibuhom konxi minn din il-kuxenza lingwistika u mhux kombinazzjoni li din hija xi ħaġa li l-gruppi ta' lingwi li huma f'periklu li huma żgħar għandhom. Kulħadd għandu jkun jista iġor miegħu il-wirt kulturali tiegħu u mhux iwarbu minħabba l il-veloċità u azzjonijiet mhux ikkonsidrati. Din mhix problema li jistgħu solvuha l-istituzzjonijiet. Inut li noqogħdu ninsistu f'Bellajmon fil-bini tal-Kummissjoni biex wieħed jitkellem lingwa mhux oħra kulħadd għandu responsabilta xjerfa. U għalhekk huwa importanti li nqajmu l-kuxjenza. Issa Sur Benedetti.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 Ġifiri, hemm il-problema ta' diffikultà ta' dibattiti din hija problema għal multilingwiżmu hekk qed. Ma naħsibx li l-interpreti tagħna mhumiex kapaċi jagħmlu dan u ma jagħmlu hekk fuq bażi ta' kuljum. Iżda huwa minnu il-natura, il-veloċità, l-ammont u l-ammont kbir ta' numru ta' laqat fil-Kummissjoni u ta' bilħaq in-nuqqas ta' riżorsi tal-interpretazzjoni ifisser illi dawk il-laqat organizzati taħt il-patroċinju tal-Kummissjoni Mister kollom il-lingwi kollha reġim kollu lingwistiku iżda il servizzi li jiena naħdem għalihom jorganizzaw koll laqat tal-Kunsil tal-Ministri u dawn iva jisiru fil-lingwi kollha, bil-lingwi kollha. Hemm dak id-dibattitu demokratiku li semmejt inti ftit dik il-kwistjoni tar-rappreżentanza Iżda forsi l-Kummissjoni mhix daqshekk multilingwi daqs il-Parlament Ewropew, iżda servizzi ta' interpretar fil-Kummissjoni Ewropea. Pali huma protettivi ħafna tal-kwalità tal-multilingwiżmu tagħna u nafu li rridu nikoperaw mal-bqija tad-dinja u emnuni il-multilingwiżmu hija wkoll priorità għalina. Grazzi, Sur Direttur Ġenerali, x'ħadd ieħor? Le, jekk le, nistaw. Allura nalqu din round table kważi fil-ħin u kważi sammejna mal-agenda. Grazzi tassew, sur Kejla, sur Lopez, tal-prezentazzjonijiet interessanti ta'kom, issa ser ikonna pawza għal kafe. Iżda erġaw lura fl-erba' u nofsek jaġobkom. Għalix, issa ser ikonna l-parti li jmiss importanti għall-universitajiet, xinu ma l-fondi possibli li huma disponibli għall-universitajiet għad-dinja akademika u għall-iskejjel. Ser ikenna, ser ikonna ritratt ukoll, għanna ritra il-fotografu il tagħna jekk teħtieġu il-password tal-Wi-Fi, Wi-Fi desk barra din il-kamra. U importanti l-universitajiet li jirdu jkunu parti mill-programm ta' sussidju l assistenti tiegħi Emilio Orlando ser ikun jinsab barra u ser ikun jista' jwieġeb għal problemi għal mistoqsijiet prattiċi li forsi għandkom. Għandkom il-kafe barra, narakom aktar tard. Grazzi. I would like to welcome you back to... Nishtiq natikom merħba lura unik għanna din is-sessjoni dwar il-programmi konġunti u l-programmi ta' mobilta Erasmus ti permettu li jena ser nitkellem bil-sinatif tijaj it-tork it-tork Signori, Natikom meħba din it-tieni sessjoni kif tafu f'dan il-panel aħna se nkun qegħdin nitkellmu dwar Erasmus Mundus, programm ta' skambju importanti immens għall-universitajiet. Dawn il-programmi konġunti huma tassiwi għall-universitajiet kollha u l-aspett finanzjarju huwa importanti immens. Ovvjament, għanna bosta fondi, Erasmus u eh, programmi oħra u għet li jagħmel amministrazzjoni tajba ta' dawn il-fondi. Hawnhekk il kollox idur dwar il-flus. Għalhekk jiena sodisfatta ħafna il l parlament Ewropew għażel illi jiddetika parti mis-seminar tiegħu għal dawn il-programmi. Se nibda bil-introduċi lil membri għanna xaħat so importanti għalina Sur Vito Borrelli li huwa responsabli għal program Erasmus Mundus dan il-Komissjoni Ewropea. Huwa dak il-persuna li jrid isib tarf tal-problemi marbuta ma' dan il-program. U għalhekk jena sodisfatta li qed ngħaddilek il-kelma hawnhekk biex tippreżenta l-programm. Grazzi, grazzi lill kollegi tal-Parlament Ewropew tal-istednuni biex nippreżenta dan il-programm ta' Erasmus Mundus ikolli ngħid illi jina xi ftit intimidat illi nitkellem wara dawk il-diskorsi ta' ċertu livell politiku u autoritarju u jiena inħossni xi ftit ħati għalix e, qed nitkellem bl-Ingliż illum anke jekk jiena nitkellem Italjan. Fisem il-Kummissjoni Ewropea illi kemm il-darba ġiet Nsemmija bħala istituzzjoni li mhix ma tiffavorix il-multilingwiżmu jiena jkolli iva nirrikonoxxi illi ħafna mill-laqgħat tagħna jsiru f'lingwi eh, fiftit, biftit lingwi ta' ħidma jekk mhux b'lingwa waħda u mhux se ngħidilkom liema lingwa. Nitlob skuża li qed nitkellem bl-Ingliż imma dan huwa l sien illi aħna nużaw fuq bażi ta' kuljum meta nitkellmu dwar dawn is-suġġetti kooperazzjonijiet fost l-universitajiet, studenti u mobilità akademika. Jiena jkolli ngħid illi jekk nikkonsidraw is-suġġett tal-lum li huwa teknoloġiji l-ġodda u l-edukazzjoni għal multilingwiżmu li qed isir globali, forsi il-konnessjoni ma tkunx waħda immedjata. Imma jiena naħseb li l-konnessjoni hija waħda profonda u b'saħħitha ħafna. Minkejja il-kritika il illi tinata l-edukazzjoni għoli Ewropea minħabba l-fatt illi hija l-istess fil-mod ta' kif tallem bil-lingwa Angliża il-programm Erasmus Mundus ikolli ngħid illi diġà mill-bidunet kattar il-promozzjoni tal-multilingwiżmu u l-użu tal-lingwi nazzjonali jekk mhux għal anijiet ta' talim għall-inqas bħala suġġetti ta' kurrikula mandatorji li għandhom jiġu inklużi fi dan il-qafas tal-masters u d-dottorati li aħna nappoġġaw fil-programm tagħna. Dwar il-suġġetti tal-programmi tagħna tal-masters u dottorat jiena sfortunatament ikolli ngħid li hemm nuqqas ta' programmi fis-settur marbut mal-lingwi. Ir-raġuni ewlenija hija illi tradizzjonalment il-kooperazzjoni akademika fuq livell internazzjonali dejjem kienet aktar b'saħħitha f'setturi bħal xjenza, xjenza naturali, u perċentwal baxx tal-korsijiet tagħna huma fosma marbuta mal-lingwi. dan il-perċentwal vera ftit ikopru jew imissu kwistjonijiet marbuta mal-lingwa. U minnu illi meta wieħed ifassal programm konġunt tal livell ta' masters jew dottorat, forsi l-istudju tal-lingwi ma jkunx l-ħsieb immedjat meta nitkellmu dwar il-kooperazzjoni fost il-pajjiżi differenti, sa dan ma jiskludix il-possibilità li niżviluppaw flimkien ma' pajjiżi oħra studji ta' masters jew dottorat fil-qasam ta' multilingwiżmu bħala strument tal-iżvilupp soċjali jew inkella l-importanza tal-lingwi reġjonali jew minoritarji jew teknoloġiji għall-iżvilupp ta' strumenti aktar attivi bħal l-iskambju ta' lingwi u l-interpretazzjoni. Jena xtaqt namel din l-introduzzjoni biex nati bħal tifsira l-prezentazzjoni li ser natikom illum. Għalix din ser tiffoka fuq il-program Erasmus Mundus kif jinsab bħalissa. Iżda qabel ma nispjega dak li qed nagħmlu bħalissa jiena nixtieq nibda billi fil-qosor infakkarkom dwar l-anijiet politiċi tal-programm Erasmus Mundus illi bejn wieħed u ieħor huma l-istess palma kienu meta inħoloq il-programm fl-2004. Issa Il-programm ilu 8 snin li ġimniedi u l-anijiet u ma dawk minnaħa li tejbu l-kualità tal-edukazzjoni għolja Ewropea permezz ta' kooperazzjoni internazzjonali u dan aħna namluħ normalment billi nappoġġaw l-iżviluppi u l-implementazzjoni ta' programmi konġunti li kunu fasla minn konsorzjum ta' eh, universitajiet Ewropej u kol bil-possibilità li ninkludu imsieħba mhux Ewropej f'dan il-programm. Dwar it-tieni punt nixtieq ngħid illi l-għan ta' Erasmus Mundus huwa l-intejbu l-iżvilupp ta' riżorsi umani u dan huwa importanti issa aktar minn qatt qabel meta ninsabu f'perjodu ta' kriżi ta' nuqqas ta' impjiegi aħna rridu illi l-kwalità tal-edukazzjoni għolja tkun tista' tippermetti l żgħażagħ lill-istudenti biex ikollhom aktar possibilitajiet matul il-karriri tagħhom. Imbat naddu għan aktar politiku infatti ġifir il-promozzjoni ta' dialogu u l-ftejim fost il-ġnus u il-kulturi biex aħna niksbu dawn l-anijiet huwa importanti illi nużaw nalmu il-lingwi u kulturi illi l-Universitajiet Ewropej tagħna jinsabu f'pożizzjoni illi joffru lill-istudenti tagħhom. Dan għaliex Kif ħafna minnkom tafu, il-programm Erasmus Mundus huwa indirizzat primarjament għal studenti mhux Ewropej biex huma jiġu u jistudjaw fl-Ewropa jew inkella iqattaw perjodu mill-programmi ta' studju tagħhom f'universitajiet Ewropej. U għalhekk ir-raba għand ta' Erasmus Mundus huwa illi nippromovu l-Ewropa bħala ċentru ta' eċċellenza fit-talim madwar id-dinja ġifiri issir aktar attrajenti, aktar trasparenti, aktar viżibli u aktar kompetittiva vizavi il-kompetituri l-oħra fid-dinja. Fil-qosor, l-istruttura tal-programm, il-programm eh, ilu għaddej minn fażijiet differenti, l-ewwel fażi 2004-2008 u t-tieni fażi li għaddej bħalissa 2009-2013. Aħna qegħdin nistennew illi ser ikun hemm kontinwazzjoni mill-2014 il qoddim Iżda il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-suċċess dwar il-programm suċċessiv jismu Erasmus for All u dan tkun programm Afas illi se jdaħħal ukoll mhux biss Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, eh, Youth in Action, Sport. Ser ikun programm kbir illi ser ikompli jinkludi wkoll l-azzjonijiet illi lum il-ġurnata jitwettqu permezz ta' Erasmus Mundus. L-ewwel azzjoni il-pilastru tal-programm għaliex jaqat l-Universitajiet Ewropej u mhux Ewropej u l-kooperazzjoni ta' bejnietom biex jiżviluppaw programmi konġunti ta' masters u ta' dottorat. U kol dan ikun assoċjat ma' skemi ta' boros ta' studju illi kif qedtilkom qabel huma mirati għal individwi mhux Ewropej biex jistudjaw fl-Ewropa u kol professuri mhux Ewropej biex jagħmlu attivitajiet ta' riċerka u talim fl-Ewropa u mill-2009 boros ta' studju għal individwi Ewropej u koll. Ista kif għattilkom qabel dan mhux il-punt ċentrali tal-programm u l-ammonti ta' boros ta' studju għal Ewropej huma xi ftit anqas minn dawk għal persuni mhux Ewropej. It-tieni azzjoni tal-programm hija bbażata wkoll fuq kooperazzjoni fost l-universitajiet iżda lan mhuwiex illi jkun hemm degrees konġunti imma li jkun hemm pjattaforma għal skambju ta' studenti u għalhekk jiffoka fuq mobilità fuq eh, medda qasira ta' żmien u mhux fuq mobilità tal-lawri li hija l-karatteristika tal-ewwel azzjoni. It-tielet azzjoni, il-proġetti promozzjonali, għaliex Dawn mhumiex implementati neċessarjament mill-universitajiet imma jistgħu jkunu aġenziji ta' promozzjoni ta' edukazzjoni nazzjonali jew inkella entitajiet internazzjonali oħra li appoġġaw il-kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni għolja. Lan tagħhom huwa li jollu l-profil tal-edukazzjoni għolja Ewropea fid-dinja proġetti bħal organizzazzjoni ta' seminars, firi studji u għandhom lan illi jindirizzaw l-isfidi ta' l-internalizzazzjoni tal-edukazzjoni edukazzjoni għolja madwar id-dinja. Xi ċifri biex nurikom kemm kbir il-programm f'dawn it-tmien snin ta' implementazzjoni Erasmus Mundus appoġġa madwar 150 kors ta' master, korsijiet ta' masters konġunti, 50 programmi ta' dottorat konġunti, 50 sħubijiet ta' azzjoni 2, pala skambju ta' studenti u 60 il-proġett ta' promozzjoni taħt azzjoni tlieta. Meta naddu għal parti marbuta mal-scholarships mal-boros ta' studju, fiħdan il-programmi konġunti illi aħna daħna taħt l-ekim sejħa l-ewel azzjoni f'dawn it-tmin snin, aħna offrejna boros ta' studju l-aktar minn 15.000 studenti u kandidati ta' dottorat madwar minn pajjiżi madwar id-dinja u lil madwar l-aktar minn 2000 personal tal-allima. Fiħdan l-azzjoni tnejn aħna poġġajna aktar minn 25.000 studenti u għallima aħna għedna li taħt azzjoni tnejn għanna mobilta ta' kreditu. U sal-aħħar tal-programm sal-2013 qegħdin nistennew illi nilħu ċifra ta' 50.000 bħala total. Biex natikom idea tal-aktar pajizi attivi, għanna l-Indja fl-ewel post, frigwar ta' boros ta' studju li nataw li l-studenti, l-Istati Uniti fl-ewwel post frigwar ta' kooperazzjoni istituzzjonali ma' l-universitajiet, il-Ċina tinsab fit-tieni pożizzjoni għatnej li huma attiva mens, imbagħad xi pajjiżi oħra biex nagħtikom idea tar-rwol tal-pajjiżi BRICK imma wkoll xi pajjiżi Afrikani, l-Etjopja pereżempju huwa l-pajjiż minn fejn aħna nirċivu l-aktar numru għoli ta' applikazzjonijiet. U dawn mhumiex l-iktar studenti li jiġu mażula imma hemm numru kbir ta' persuni li japplikaw forsi minħabba il-politika effettiva tal-universitajiet u inkella delegazzjoni Etjopjana tal-Unjoni Ewropea, imma hija ħaġa sorprendenti li nirċiev ħafna applikazzjonijiet mill-Etjopja. Ser nikkonkludi b'xi slides fejn jiena ser nisħaq dwar xi attivitajiet oħra attivitajiet sekondarji li aħna nagħmlu fih dan il-qafas tal-programm Erasmus Mundus u kol biex nuru l-interess tagħna għas sostenibilità tal-programm, ġifieri għandna dawn il-gruppi dawn il-clusters li Fostom għanna inizjattiva li ġiet imnedija is-sena l-oħra biex naraw x'inhu ma' sinerġiji u x'inhi l-aħjar prassi madwar dawn il-programm Erasmus Mundus. Sibna ħames setturi fejn aħna rridu nagħmlu l-aħjar skambju, l-aħjar riżultati mill-programmi, sostenibilità, l-impjegabilità, rikonoxximent, cluster kien eh, oriġinarjament programmi mala, marbuta mal-Azja jiffukaw fuq eh, kooperazzjoni mal-Azja u koll cluster dwar il-bidla fil-klima. Jina dejjem qed nagħmel link hawnhekk għal website fejn tistgħu sibu aktar informazzjoni ovvjament. Lek imsejħa emkwa u eżerċizzju ieħor li aħna irna nimplementaw f'dawn l-aħħar tlieta erba' snin analiżi tal-kwalità tal-, -kwalità, tal ta' dottorati uh, attwali ta' Rasmus Mundus u kol il-Masters fejn għanna dan il-handbook ta' kwalità biex joffri gwida lil parteċipanti attwali u daw prospettivi hemm website fejn wieħed ikun jista' jqabel il-prestazzjoni tiegħu ma' xi kriterji stabiliti ta' eċċellenza illi aħna identifikajna ta' dan il-programm Erasmus Mundus. Studju fl-Ewropa. Inizjattiva oħra illi servi bħala gwida għall-istudenti li qegħdin jippjanaw illi jistudjaw f'pajjiżi Ewropej. Għanna seed portal biex ikonna aktar informazzjoni u dan jindirizza lill istudenti għal websites ta' tarif fejn huma jsibu informazzjoni mhux biż dwar programmi tal-Unjoni Ewropea bħal Erasmus Mundus, imma wkoll dwar skemi nazzjonali ta' boros ta' studju fl-istati membri individwali. Fl-aħħar net, Onestament naħseb illi dini waħda mill-aktar inizjattivi ta' suċċess li aħna nedejna taħt Erasmus Mundus il-ħolqin ta' assoċjazzjoni tal-Erasmus Mundus tal-istudenti u l-alumni li tipromuovi il-networking ma' persuni oħra li jkunu rebħu boros ta' studju imma jam meħtieġa l-Komissjoni Ewropea biex hija tippromuovi l-inizjattivi tagħha madwar id-dinja. Għandna madwar 7000 studenti u alumni li E, daħlu f'din l-assoċjazzjoni u din hija waħda mill-aktar affarijiet effettivi li aħna għandna biex nipromuovu l-azzjoni tagħna madwar id-dinja. Aħna nittamaw illi meta l-istudenti tagħna lestu l-istudenti e, l-istudju tagħhom e, morru lura f'pajjiżhom u jippromovu dan il-programm u kol istabilixu konnessjonijiet fl-Ewropa u f'setturi oħra. Tistgħu issibu aktar informazzjoni f'dawn il-websites li għandkom hawnhekk. Jiena serni nieqaf hawnhekk u lesti li nwieġeb għal xi mistoqsijiet jekk għandkom. Grazzi. Sayın Borelli çok teşekkür ediyoruz. Ee, soruları eğer uygun bulur. Grazzi Hafna. Sur Borelli. Mela, jekk għandkom xi mistoqsijiet nitlobkom iżżommuhom daqsxejn għalissa ħalli nisimgħu l-ewwel mill-parteċipanti kollha qabel ma ngħaddu għal mistoqsijiet u tweġiba. Naddi issa Signora Belen Bernardo del Kiros. Illi nafa ħafna li Signora Belen. Iltqajt maħħa l-ewwel darba fil-kors ta' ġammone jina kont ħin kollu nikdbu l-emails dak iż-żmien u kuntenta li qed narawnek fostna llum. Hija wkoll tirrappreżenta lill-Kummissjoni Ewropea Sinjura Belen Fidek. Grazzi. Jena tassew kontenta u koll qed narak hawnhekk. Jena ippreparajt il prezentazzjoni tiegħi bl-Ingliż u bil franċis għax jena il-kap tal-Unità tal-Politika tal-Multilingwismu tal-Direttur Ġenerali tal-Kultura u l-Edukazzjoni ħan nitkellem bl-Ispanjol. Avvol aħna nitkellmu dejjem bl-Ingliż jiena għamil sforz illum għaliex wara li smajt id-diskors ta' Sur Martinez dal-ħodu ma nistax namel mod ieħor ħajkolli nitkellem bil-lingwa tiegħi bħala omaċ leħ u il-messaġġ tant um, li spirana illi għaddilna l-lum. Issa li fl-Ewropa għaddilna għaddu minn komplikat ħafna tal-istorja tagħna. Ħanitkellem l-ewwel fuq il-possibiltajiet ta' finanzjament kif nifinanzjaw aħna il-lingwi fiħdan id-Departiment tal-Edukazzjoni u l-Kultura bħalissa dan nagħmluh permezz ta' programm plurianwali li lu għaddej mill-2007 tal-2013 li huwa il-programm tal-apprentistat permanenti. Ija temmek fuq l-iskrin għandkom l-informazzjoni fuq il-programm, għandkom il-, -programm, għandkom il Għandkom kollox imma fuq dan il-programm ta' tanim tul il-ħajja. Dan il-programm huwa maqsum ferba programmi eh, kronoloġiċi tal-iskola, tal-università eh, għandek il-Leonardo għall-edukazzjoni vokazzjonali u grunti għall-edukazzjoni tal-adulti. Mbagħad għandna wkoll programmi transversali għandna iġa kif kienet qed tajt ebru fil-bidu u il-programm transversali li ieħor li jiġbor azzjonijiet differenti. Jiffoka fuq teknoloġiji ġodda u fuq il-lingwi. Hemmhekk għanna l-finanzjament li ħankun għat nkellimkom dwaru l-lum. L-għana ċtaqt insemmi il-pajizi li jistaw jipparteċipaw għaliex għax ħafna mill-pajizi li jistaw jihdu sem. Jinsabu l-lum prezenti għawnek permezz ta' retturi u rappresentanti akademiċi. Apart is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea ovvjament jistgħu jieħdu semm ukoll f'dan il-programm il-pajjiżi tal-żona Ewropea, ġifiri l-Iżlanda, l-Liechtenstein u Norveġja, għandna wkoll il-pajjiżi kandidati, il-Kroazja, Turkija, u kif ukoll l-Iżvizzera, l-ex Repubblika Jugos l-Jugoslavia tal-Macedonia u għanna u koll il-Serbia. Imbaz fl-axħar bħala pajizi parteċipanti oħra jista' jkollna l-Albanija, l-Bosnia Herzegovina u l-Montenegro. Ħaġa żgħira l-Albanija, l-Bosnia Herzegovina u l-Montenegro xorta għat irġi għaddu minn formalita zaħira ġifir għad baqalom jiffirmaw ftejim ma' kommissjoni u jgħagdan dan il-ftejim jiġi finalizzat fl-ewel jum tal- selezzjoni li ħassir fi xar id-dieħel mhux se jkollna problemi, kollox ħajaddi sew. Jekk le ikonna mhux problema, sempliċement diffikultà zaħira iżjed. Issa finanzjaw u kemm? Fit-tieni azzjoni tal-programm trasversali tal-lingwi għandna budget modest 10 miljuni għal-lingwi biss. Ġifiri il-budget tal-lingwi għal dan il-programm mod globali u iktar ta' 50 miljon għal-imbat kull program settorjali finanzja lingwi imma hawnhekk dak li nagħmlu aħna f'kooperazzjoni mal-universitajiet għandna 10 miljuni. Fit iktar minn 7 miljuni għal proġetti multilaterali li kom dal-waqt, ftit iktar minn 2 miljuni għal networks u ammont simboliku ħafna għal miżuri ta' akkumpanjament ammont żgħir. L-importanti hawnhekk huwa illi il-proġetti multilaterali ġifir daw kollha illi intom tista' potenzjalment tieħdu sem fihom niffinanzjaw sa 200,000 euro għal kull sena imma peress li il-proġetti se jkunu triannwali, il-massimu ta' finanzjament li l-Kummissjoni tagħti huwa ta' 400,000 euro. Imma ovvjament 400,000 euro Eh, Jamlu ħafna xogħol. Imbagħad fuq il-networks u miżuri ta' kompanjament il-massimu għal kun sena huwa ta' 150,000 miljon euro. 150,000 euro. Il-proġetti multilaterali palma għazin ta' rawinton fuq l-iskrin jistaw idumu ta' 3 snin bħala massimu Mbagħad fil-każ tan-networks u l-miżuri ta' akkompanjament huma sena u networks tliet snin u Important skuta fulla ta' pajizi li jidu kunem bil-fors biex ikun jistaw saħu da' proġetti. Fi każ ta' proġetti monetarali il-minimu huwa tlet pajizi li wieħed minnhom irid ikun tal-Stat membru tal-Ewropa. Ħamsa għan networks u fil każ tal-miżuri ta' kumpanjament pajjiż wieħed biss. Ovvjament, nista' ngħidilkom illi l-applikazzjoniet miftuħa u l selezzjoni ħajsiru l-iskadenza hija fifrar u r-riżultati jkunu fl-ulju bat. Issa proġetti multilaterali min se noqgħod naqra dak li għandkom hemmhekk fuq l-iskrin. Ma jagħmilx sens, sempliċement x'taf nispjegalkom daqsxejn. Din hija laqgħa hawnhekk inlaqgħu l-atturi fuq il-livell tal-lingwi ġifieri l-universitajiet entitajiet multilaterali illi ħajkun għedin jaħdmu jew fil-qasam tal li wieħed joħloq kuxjenza iktar biex jippromovi l-lingwi jew inkella ħajkunu qegħdin jalmu l-lingwi. U għanna dawn l-online courses per eżempju online illi wieħed jista' juża sabiex biex jitgħallem lingwa. Għanna wkoll il-kwistjoni tat terminoloġija aħna konvinti illi il-magni għatma jihdu post il-persuni għal-grazzja tal-lax. Jena mistanġu għot nitħol fuq il-kwistjoni tal-Ispiritu Santu li semma viċi President Martinez qabel imma kiku jirna xilna. Noqodu nitħlu fil-lingwi kolla il sabajn kiku jista' jkollna nifmu u nitalmu daw il-lingwi kollha mhux biss eh, il 27 imma anke reġjuni il-lingwi minuri, eccetera, eċċetra, dan aħa jkun ovvjament ħafna iktar faċli biex wieħed ikollu aċċess għalihom u jitalem iżid jkollna że komunikazzjoni. Fi proġetti multilaterali naraw atturi mill-dinja tal- kultura u sal lingwi li jaħdmu fl-imkien u jfassu dawn il-proġetti sabiex jitejbu il-proġetti ta' tal-im tal-lingwi. Hemmhekk hemm lista sħiħa ta' nies illi jistaw jalmu il-lingwi. Mista noqgħod naqrom waħda waħda imma li nista nurik nurikom illi kważi kulħadd jista' jibbenefika minn daw il-proġetti, mhux biss universitajiet, imma anki mużewijiet, eh, ħafna soċjetajiet kulturali. Veru kummissjoni jinqas multilingwi mill-Parlament imma xorta nirrikonoxxu l-fatt li fondamentali illi n-nies jitalmu il-lingwi u aħna nippruvaw ovvjament inħeġġu dan it-talim. L-iktar ħaġa importanti ta' dawn il-proġetti multilaterali huma prioritajiet. Iġifiri, fuq ix intom tistgħu tippreżentaw proġetti biex ikolkom iktar ċans illi tintazlu. L-ewwel priorità għandha x'taqsam mal-kooperazzjoni bejn id-dinja tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u l-impjigi, ġifiri. Ir-rabta hawnhekk qegħdin namlu għama l-impjigi. Il-lingwi sabiex il-sibxol. It-tieni priorità li hija fundamentali mill-lat ta' demokrazija hija promozzjoni u it-tisħiħ tat-talim ta' lingwi Ewropej inqas użati lingwi ta' pajjiżi żgħar, lingwi reġjonali u anke lingwi li huma bħalissa f'periklu li jintilef priorità hija promozzjoni tat talim ta' kompetenzi lingwistiċi fis-sistema ta' edukazzjoni u taħriġ kollha kemmi il-ħolqin ta' programmi ta' studju, ta' kurrikala, ta' kollu li jista' jgħin it-talim ta' lingwi fl-ola livell possibbli tal-ola kwalità raba priorità u hija l-appoġġ għall-edukazzjoni bilingwi. Aħna ninsabu konvinti mill-istudji li saru dwar il-benefiċċji ta' din l-edukazzjoni bilingwi fis-setturi kollha tal-edukazzjoni. Għanna il-famuż klil jew għamil fil-kontenut tal-lingwi malma b'mod integrat. Iġifiri li wieħed jitgħallem pereżempju l ġografija bit-Taljan jew l-ekonomija bil-Spanjol. Meta wieħed ikun Ingliż lingwa personali tiegħu, lingwa nattiva tiegħu, dan jgħin biex wieħed jitgħallem iżjed lingwi. Issa ngħaddu għal ħames priorità il-promozzjoni tal-talim tal-lingwi tal-pajizi ġirin. Minkelli l-Ingliż huwa importanti ħafna u jalla niskelmu kulħadd. Din hija biss kompetenza biex ngħidlek bażika forsi wieħed joħodha bħala ben fatt li titkellem bl-Ingliż. Meta inti trid tipprova taħdem imbagħad fis-swieq ta' xogħol ta' pajjiżi oħra jew pajjiżi ġirien, jgħin ħafna illi wieħed ikun jitkellem il-lingwa tagħhom. Għalhekk tajjeb li wieħed jitgħallem il-lingwi tal-pajjiżi ġirin. Ejja ngħaddu issa networks. L-istess ħaġa. L-istess ħaġa imma bidea multiplikata hawnhekk idu nżidu l-kwalità, idu nżidu l-arfin Niddu noħolqu dal-ispirtu Ewropew fejn ikun hemm skambju ta' informazzjoni, laqwa prassi u nagħtu kontribut ta' veru għal modernizzazzjoni. Kulħadd qed jitkellem dwar din il-modernizzazzjoni tas-sistema edukattiva Ewropea hekk iridu nagħmlu. Min jista' jibbenefika għal daqstant? Forsi l-lista mhix daqshekk twila daqs tal-proġetti multilaterali imma kif tistaw saraw hawnhekk ukoll ħafna entitajiet soċjali u edukattivi kif ukoll barra minn dawn l-oqsma fl-Ewropa jistgħu jieħdu sema il-medja, il-kultura kollha huma eleġibbli. X'inhu ma l-prijoritajiet ta' dawn in-networks? L-ewwel priorità illi għalina hija importanti ferm hija kwistjoni tal-ugwaljanza, l-ugwaljanza ta' opportunitajiet, l-integrazzjoni soċjali u l-integrazzjoni tal-immigranti. Importanti li sabiex ikun hemm integrazzjoni soċjali tajba tal-immigranti huma jkunu jistgħu jitkellmu il-lingwa tal-pajis illi qed jgħixu fih u li jkunu jistgħu xorta ma jibqgħu jitalmu u jitkellmu bil-lingwa propja tagħhom. Importanti illi fl-Ewropa naslu biex nifmu illi dawn il-lingwi din id-diversità tagħna mhijiex ostaklu imma hija ħaġa tajba. Għalina huwa fundamentali li l-istati membri il-pajjiżi jinvestu sabiex jinħolqu l-aqwa mezzi possibbli sabiex jiġu malma il-pajjiżi eh, il-lingwi ta' pajjiżi forsi zar eh, lingwi kultant ma jkunux Ewropej, ma tal-immigranti illi ġew jgħixu f'dan il-pajjiżi. It-tieni priorità mbagħad hija biex ngħidlek waħda Ewropea tal-istituzzjonijiet u din hija il-tabella Ewropea tal-lingwi. Eh, min jgħid li huwa t-timbru Ewropew tal-lingwi. Daw x'inhuma? Dawn huma proġetti illi joħorġu mill-Istati Membri. L-Istati Membri identifikaw l-aqwa proġetti ta' lim tal-lingwi u jaraw li huma dawk li jaħdmu l-aħjar. Jiġifieri ma dawk il-proġetti bħal TV Sankta ta' Franza, Deutsche Mobil, Hemm ħafna tipi. Em, u kull pajjiż jidentifika daw l-aqwa tekniċi e, biex jitalmu l-lingwi dal-aħħar f'ċipru kellna u koll laqa kellna sinjura dirett kellna sinjura Olga Kozmitu li kienet prezenti anke l-Viċi President kien prezenti u għall-ewwel darba f'din il- konferenza ingħataw l-ewwel premi Ewropej għal dawn it-tabelli, dawn it-timbri Ewropej għal-lingwi. Aħna darinna li għanna natu priorità propju din il-kwistjoni il minħabba il-kwalità li tippromovi tal-lingwi. Issa jekk tidu ta' informazzjoni dwar dan li għadni kif il-websites li għadna taraw hemmhekk fuq l-iskrin tistgħu titħlu u tistgħu tinaqdu ma' din l-inizjattiva. It-tielet priorità mbagħad hija simili għal dik li kellna fi proġetti multilaterali, lingwi li inqas mitkelma, hemm bżonn li nagħtu appoġġ il daw il-lingwi. Għaliex hemm bżonn li tassew nagħmlu sforz sabiex nagħtu spinta għal dawn il-lingwi żgħar, dawn il-lingwi eh, ta' pajjiżi żgħar, ta' reġjuni u ta' lingwi li jinsabu f'periklu li jgħibu. Issa, għandna raba priorità din ukoll qiegħda fil- proġetti multilaterali, l-edukazzjoni bilingwi tiġa għattilkom li din hija importanti ħafna u l-ħolma tagħna tkun li din it-tip ta' edukazzjoni bilingwi tibqa' dejja mill-iskola primarja sa l-università. Tajjeb ħafna li wieħed ikun bilingwi, sinjuri, importanti ħafna ki għal moħħ biex wieħed ikun jista' jaħseb b'veloċità ikbar, iżid ukoll li ikollu ċans biex isib impik vantaġġi bissem. Il-finanzjament dwar din l-attività numru 2 ġifiri lingwi tal-programmi transversali huma il-miżuri ta' akkompanjament u kif rajna dawn huma żgħar ħafna fid-dimensjoni tagħhom u huma azzjonijiet ta' informazzjoni ta' komunikazzjoni bħal per eżempju finanzjament ta' seminars, konferenzi, networks ta' skambju tal-aqwa prassi, pero flaqat ġifir partikolari. Min jista' jibbenefika minnhom dawk kif tista' tara li sa twila ħafna, jekk hemm xi tip ta' proġett illi intom jinteressawkom li tagħmlu ħad dispożizzjoni wkoll ta' bqija dina wieħed minn postijiet fejn intom tistgħu tippreżentaw il-kandidatura fejn tapplikaw. Kemtejn malar malajr dwar il-prioritajiet dwar il-punti ewlenin ta' kull waħda minn dawn l-azzjonijiet. Proġetti multilaterali għanna kwestjoni li wieħed jifhem iżjed l-importanza tal-lingwi u l-iżvilupp ta' strumenti sabiex wieħed jitgħallem il-lingwi blaqwa kwalità possibbli. Ovvjament l-importanti tkunu tafu li xej ma jidħol fil- databases hemmhekk ma jitħlux fl-ambitu ta' din l-attività id-dizzjonarju laqas. Hemm bżonn ukoll nippromovu l-innovazzjoni l-iskambju tal-aqwa prassi u l-kooperazzjoni Ewropea kif tiġat hawnhekk qed nitkellmu dwar proġetti ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni tidu tkunu tafu wkoll ħaġa oħra importanti ferm din l-azzjoni li aħna nifinanzjaw. Il-lingwi kollha huma eligibli. Il-lingwi naturali kollha huma eligibli għandna proġetti fejn Per eżempju, qed nitkellmu dwar it-talim tar-Russu, tal-Arbi, taċ-Ċiniż, kollha huma eleġibbli il-lingwi. Ma nix qegħdin nillimitaw ruħna biss għal-lingwi uffiċjali jew għal-lingwi ta' eh, tal-minoranzi. Il-lingwi naturali kollha huma eleġibbli li jintażlu. Il-kriterji imbagħad Hemmhekk fuq l-iskrin għandkom ir-relevanza, l-kwalità tal-programm ta' ħidma, il natura innovattiva tal-proġett, il-kwalità tal konsorzium il-grupp tal-pajjiżi tal-universitajiet, il-valur miżjut Ewropew, ir-relazzjoni bejn l-ispejjeż u il-benefiċċju li ħad ikseb imbagħad l-impatt, il-kwalità tal-firxa u l-pjan ta' sfruttament kif ukoll parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet. Issa jekk intom tixtiequ tieħdu sem f'dawn l-azzjonijiet jew jekk jiġu taraw l-informazzjoni kollha ma għandkom il-website għandkom l-indirizzi li tistgħu tidħlu fejn ħassibu dati ta' skadenza, sibu l-forma li tidu timlew kollox kull ma tkom bżonn ikun qiegħed hemmhekk. Qabel ma nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Eh, moderatur nixtieq ngħid kentejn dwar il-politika tal-multilingwiżmu ma tawx ruħna biss l finanzjament għal bażikament għal l ta' ħaġa importanti ovvjament il-flus li tkun tista' tiffinanzja dawn l-ambizzjonijiet. Imma nixtieq ngħid kemmtejn ukoll dwar il-politika tal-multilingwiżmu nfisser dejjem iżommu f'moħħna li aħna għanna fostna l-Viċi President tal-Parlament Ewropew li huwa responsabbli mill-multilingwiżmu li hija huwa propju l-inkarnazzjoni ta' din il-politika, l-multilingwizmu illum il-ġurnata għewa aktar b'saħħtu minn qatt qabel. U ħanurikom kif. Għaliex, fuq livell istituzzjonali, ġifier istituzzjonijiet Ewropej, tal-aħħar it-tlet istituzzjonijiet ta' triangolu tal-metodu komunitarju ġifir Kummissjoni, Parlament u Kunsill, imma anki il-Kunsill Ewropew appoġġaw il-lingwi fuq l-ola livell possibli. Il-Kommissjon, flimkien ma' Parlament il-Konsil xi tlieta li huma għadin jinnegozjaw bħalissa il-ġenerazzjoni futura tal-programmi ta' edukazzjoni u taħriġ, dawn it-tlet istituzzjoni flimkien jaqblu illi il-talim tal-lingwi u il-ħarsin ta' diversità lingwistika għandha tkun waħda mis sitt prioritajiet tal-programm. Dan huwa programm ta' li jmur mill-2014 tal-2020 u il-budget li qed tiflop il-Kunsill huma 19,000 miljun euro. Ġifieri. Tistgħu timmaġinaw kif il-futur tal-lingwa ħajkun wieħed kważi kważi aħjar mill għandna bħalissa. Na mela, dan huwa program promossu kol mi kommissjoni li kienet eżem eh, kienet ideja ta' sinjura kommissarju Vasilju. Imbagħad l-istituzzjonijiet l-oħra, il-Kunsil tal-Ministri, il-Kunsil tal-Ministru f'Novembru u ħdax approva eh, konklużjoni tal kunsill dwar kompetenzi lingwistiċi sabiex jiffavorixxu l-mobilità, mobilità għat-talim u l-mobilità professjonali din huwa mandat politiku dan li aħna f'termini eurokratiċi nsejħu l mandat politiku għaliex għaliex insommu f'moħħna dak illi dan iġib miegħu. Aħna fl-aħna irnexxilna nwettqu dak illi talabna il-Kunsill, il-Parlament Ewropew wara 11 ta' settembru approva riżoluzzjoni li hija ambizzjuża ferm għal l-edukazzjoni taħriġ għazazah fejn jappoġġa b'mod sinifikattiv ħafna li lingwa mhux biss mill-lat ta' eh, apprentistat jew talim jew impjiegi imma billi jpoġġu fil-qalba ta' kollox iċ ċittadin u s-soċjetà kollha kemm jinbagħad fl-aħħar. Li kronoloġikament jiġi qabel fil-konklużjonijiet ta' Ġunju tal-Kunsill Ewropew il-kapit ta' gvern u stat ġifiri u kol zaħqu dwar l-impatt u l-importanza tal-lingwi sabiex insaħħu l-arfin fl-Ewropa u insaħħu l-ekonomija għat qabel ma kellna xaġa bħal din fl-Ewropa. Mux biex tas l-istituzzjonijiet jappoġġaw il-lingwi però il-multilingwizmu huwa dejjem aktar b'saħħtu aktar minn qatt qabel anke għaliex fuq il-livell internazzjonali l-kooperazzjoni taħna mal-pajizi terzi, ġifiri pajizi li huma barra mill-Unjoni Ewropea, iċ-Ċina iddeċidiet li fil-kooperazzjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea tidentifika tliet prioritajiet fil-qasam tal- l-edukazzjoni taħriġ u żgħażagħ. Dawn huma l-lingwi, l-edukazzjoni superjuri u l-taħriġ professjonali. Ħdimna wkoll mal-Indja, ħdimna wkoll mal-Brasil, mal-Asem u mal-Merkosur u oħrajn. U hemm qisu din il-kuxjenza internazzjonali mela li għaddeja bħalissa dwar l-importanza tal-lingwi. U li hija ta' sodisfazzjoni kulħadd imbagħad fil-kooperazzjoni mal istati membri ta' li ħafna mill-inizjattivi li twettqu jitfaslu mal-Kommissjoni fl-imkien mal-Istati Membri, ma mhux fil-qasam tal-Komissil tal-Ministri, imma anki fil-, -Ministri, gruppi li aħna nsejħula mill-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni fejn ikollok rappreżentanti tal-istati membri kollha fejn nittolbuhom li jfasslu strateġija komuni u bħalissa wkoll għamilna grupp propju fuq il-lingwi u l-edukazzjoni u t-taħriġ kollu l-qasam kollu kemmu din hija ħaġa li wkoll qatt ma kellna qabel bil-fini ta' l-impjegabilità. U issa qegħdin inqisu il-firxa kollha l-possibiltajiet kollha ta' edukazzjoni u taħriġ. U naħseb li hawnhekk ukoll ħadd noħorġu b'riżultati tajbin. Fil-qasam ta' kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea, ħan wasalna biex nikkonkludu sobija mal-Kunsill tal-Ewropej fiċ-ċentru ta' Graz ħajkolna u koll għanna u koll f'semit mal-soċieta ċivili, l-NGOs, l-intraprizi. Is-sur Uwe Mor, il-President tal-Pjattaforma tas soċieta Ċivili u l-Lingwi jinsab hawnhekk fis-sala magħna l-pjattaforma l-oħra hija tal-intraprizi u tafu kemm importanti li l-Ewropa sabiex ma tkunx burokrazija opaka jkollha kuntatt permanenti mal-partijiet interessati u dawn il-pjattaforma huma għalhekk propja huma jirrappreżentaw madwar 30 parteċipant mill eh, ambiti differenti minn oqsma differenti li dejjem nax x'suppost nagħmlu aħjax qed nagħmlu ħażin fejn nistgħu nitjiebu, eċċetera. Fil-qasam xjentifiku wkoll qed nagħmlu progress għaliex anki Sur Lopez aktar kmini semma xi ħaġa dwar dan fl-ambitu xjentifiku bħalissa għandna ċertu studji illi jippermettulna permezz ta' informazzjoni u data partikolari nif nfaslu politiki differenti l-anki l-Eurobarometru li tkellimna dwaru milux e, l-Ewropej u l-lingwi tagħhom pereżempju għandna l-istudju tat-talim tal-lingwi barranin fl-iskejja l-Ewropej. X'inhu ma prioritajiet fi żmien immedjat mela fil-politika tal- lingwi Naqt nitkellem biss fuq l-istituzzjoni tiegħi sewwa l-ebda istituzzjoni oħra mela ħajkun hemm issa dal-waqt l-adozzjoni ta' komunikazzjoni minn naħa tal-Kummissjoni bizzjuża ħafna li jisima eh, naħsbu mill-ġdid dwar l-edukazzjoni. Din ħatkun qiegħed eh, tkun ikun dokument min-naħa tal-Kummissjoni dwar il-lingwi propju. Mbagħad ħajkollna wkoll qegħdin organizzaw konferenza li għalina hija importanti ħafna u naħseb li anke għalikom interessanti u nistedinkom fil-fatt li tieħdu sem f'din il-konferenzja f'Beijing fl-ewwel ta' Diċembru. Ikun is-sibt, iċ-Ċiniżi jaħdmu kuljum u aħna ħansegwu l-eżempju tagħhom mela l-ewwel ta' Diċembru s-sibt ħassib il-konferenza sabiex ikun hemm kollaborazzjoni mal-ħbib tagħna Ċiniżi sabiex huma ikunu jistaw jiġu fl-Ewropa u jitalmu dawk il-lingwi illi huma l-inqas użati li fid-definizzjoni tagħhom huma lingwi Ewropej kollha barra l-Ingliż. Imbagħad ukoll ħankomplu nsaħħu l-kollaborazzjoni ma' servizzi lingwistiki tal-Kummissjoni, is-servizzi tal-lingwi ta' interpretazzjoni u traduzzjoni u anki mal-Parlament Ewropew. Dawn huma l-prijoritajiet tagħna u nittama illi kollox jimxi kif qegħdin nimmaġinaw u nippjanaw aħna. Nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni tagħkom u jiena ovvjament lesta li nwieġeb kwalunkwe mistoqsija li jista' jkollkom. Grazzi. Teşekkür ederiz Sayın ħafna. Signora Bernarda Vekiros, naddi issa l-kelma mill-ewwel is-Signora Isabella Badiu. I kienet qed tieħu ħsieb id-Dipartiment tal-Interpretazzjoni fil rumanija u llum hija kap tal-Unità tal-Rumena hawnhekk fil-Parlament. Buona Grazzi. Eh, għalija huwa pjaċir kbir inkun nista' nitkellem bir-Rumen l-ewwel net eh, biex nitraduċi biex nitkellem fuq il-prinċipju li qegħdin hawnhekk għalih illum eh, li huwa l-multilingwiżmu. Aħna narfu li dan il-prinċipju spiss aħna nitkellmu fuq bħala ħaġa stratta u ninsew infatti li hija ħaġa reali. Li wieħed jitkellem fil-lingwa u hija dritt ta' espressjoni u għalija wa unur kbir li jataw qoddimkom u nitkellem uh, ma' publiku li huwa daqshekk speċjalizzat. Jiena nirrappreżenta lingwa li mhix popolari ħafna, anki jekk ir-Rumanija eh, miex la kbir la għazajra hija e- e saret lingua uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fl-2007. Però fu livell personali bħala funzjonari tal-Parlament Ewropew jiena eh, eh, tal-limt fuq il-komplikazzjoni tal-servizzi lingwistiċi tal-Unjoni Ewropea, però eh, jiena għadni marbut mal-dinja akademika. Allora, din il- iż-żewġ ruoli tiegħi doppi ta' eh, ta' universitarja u fl-istess ħin ta' interprete nixtieq nitkellem fuq l-opportunità speċjali eh, illi fid-dinja akademika tirrappreżenta l-interpretazzjoni ta' konferenza wara li tkellmu eh, esperti, eh, wara kollox l-Erasmus Mundus huwa eh, marbut pjuttost mal-Erasmus mal eh, mal-Erasmus Mundi u li huwa eh, apprezzat anki fil-dinja universitarja, aħna kollha naqblu u anki l-gazzetti għajdu li dawn il-programmi huma suċess tal-Europa għax la bażi ta' dawn il-programmi statistika eh, u dana qed jipprova li l multilingwizmu u jħagġa ħajja Eh, illi hija fil illi fil-ħajja ta' kuljum ta' eluf ta' studenti eh, li ilom eh, ilu għaddej xi 20 sena dan il-programm. U l-lum l-ewwel studenti li benefikaw minnu huma attivi. Fil-bidu tal-istudju kien hemm frażi ta' Umberto Ecole qalet li l-Erasmus ħalqat l-ewwel ġenerazzjoni ta' Zaza Ewropej veri. Anki jekk Għaw min jgħid illi il program Erasmus u qed jiġi użat bħala eh, biex jivvjaġġaw mux biex jistudjaw, pero eh, dawk illi kellom esperienza fl-universitajiet eh, jistaw jgħajdu ma stess illi bejn il-ħajja f'pajis iħor u, u, u talim tal-lingwi memx differenza kbira xie bl-immersjoni lingwistika biss li wieħed jista jisfrutta il-vantaġġ eh, illi wieħed jista jkollu mbagħad joffri ruħu anki fuq il- eh, fuq is-suq tax-xogħol. Ħafna drabi eh, din il-mobilità tiftaħ it-triq anki għal mobilità professjonali anki jekk dawn l-elementi jistaw ma jidrux eh, xentifiċi, però nista' nassikurakom li dawn huma eh, bbażati fuq riċerka. Eh, il-mobilità studenteska hija għabbażi tal- hija suġġett tal riċerka xentifika tal-soċjoloġija u tal-riċerki oħrajn. Bħala interpreti nista' ngħid illi il-mobilità hija waħda mill-kondizzjonijiet importanti għal professjoni ta' interpreti. Kif nistgħu aħna nirrifjutaw li studenti zaza, l-interpreti zaza eh, li intuhom din il-mobilità eh, natural u jekk intkom eh, tistaqsu x'inhu rwol tal-università biex issostni il- master ta' interpretazzjoni illi fihom programmi speċjalizzati ħafna eh, illi li huma indirizzati għal studenti speċjalizzati ħafna, nista' ngħid li jista' jkun hemm eh, ħafna motivi u nista' nitkellem fuq tliet storo. Eh, storoq. Per eżempju, fuq il-dinja tal-negozju u l-ħajja tal-università. Dana ma jirrigwardax biss l-offerta tal Eh, tal lingwi tal lingwa tal lingwa korsi tal lingwa straniera, ma' anki korsi ta' interpretazzjoni. U hemm bżonn għal dan eh, professjonisti kwalifikati. U mbagħad la peċ għal eh, lingwi Ewropej li huma inqasim popolari, inqasim xerdin, il-lingwi reġjonali per eżempju, u din għandha bżonn ta' medjazzjoni lingwistika kulturali bejn minoranza u maġġoranza, u din hija parti importanti tal-rwol tal interpretu. Umbat wara il-networks illi eh, jgħatu eh, eh, eh, jgħatu l-ħajja għal-networks lingwistiċi, il-konċett ta' network u importanti għal-konferenza ta' ħana. Bejn dawn hemm ħafna elementi hemm korsijiet universitari, masters imħaltin u offerti eh, anki minnaħa tal-Akademja biex eh, tamer interazzjoni anki ma' leġislaturi. Jiena nishtiq nitkellem fuq l-MCI eh, illi huwa eh, eh, modell li lem il-professjoni tal-interprete huwa bazat fuq garanzija ta' kwalità eh, l-MCI eh, hija grupp ta' universitari illi permettu eh, l-iskambju ta' esperienzi ta' prassi tajba ħeġġeġ eh, eh, l-istudenti għamlu riċerka xentifika u għet joffri l-istudenti eh, E, diploma doppju. Hemm ħafna x'wieħed jista' jgħid e, fuq e, dawn id-diplomi differenti li qed jiġu fruti. M'għandix ħin u nixtieq nuża t tieni lingwa tiegħi li hija l-Franċiż u nixtieq nitkellem issa bil-Franċiż. Biex nikkonkludi permettuli niproponilkom eżerċizzju interdisciplinati interdisciplinari. Ħudu nota tal-lista qasira ta keywords excellence, attractivité, compétitivité, assurance qualité, convergence et bonne pratique. Et eh bien maintenant, organisez Issa, organizzawhom dawn il-keywords fi gruppi semantiċi u araw l-importanza tal-dawn il-konċetti fl-ekonomija tal-istitut tagħkom u qabluhom dawn il-kliem eh, eh, billi taħsbu fil-futur tal-istudenti tagħkom. Uh, Umbat għamlu Eh, revizjoni fost eh, fost l-studenti stess, un bat qablu dawn il-rizultati eh, mal-kollegi li huma parti mill-network tal imci U u u tistaw tużaw l-istudenti ta'kom stess ikkonfermaw e għal parteċipazzjoni ta'kom anki għat tilet Eh, konferenza ta' returi eh, u mal-DG li tiġi organizzata mid dg inte u bekk inkunu nistaw nkomplu anki b'dan b'din ir-riċerka. Grazzi Isabella. Tkellimna fuq suġġetti importanti ħafna. Anki l-aspet finanzjarju importanti, mod partikolari għal eh, programmi bħal Masters Ewropew għal interpretazzjoni ta' konferenza li MCI, din hija network li eh, ħlaqna. E, Illum hemm ħafna setturi ġodda li huma inklużi f'din in-network. U naturalment il- l-element finanzjarju jibqa importanti ħafna, għal daqstant huwa importanti ħafna li nitkellmu fuq. il kwistjoni finanzjarja ħafna universitajiet huwa punt essenzjali, punt kritiku. Aw mistoqsijiet għal din il-prezentazzjoni. Eh, Rafael Lozano della Università di Bologna, Italia. Eh, sì, hai... Università ta' Bologna. Eh... Mela, Meta nitkellmu fuq dawn it-tip ta' laqat, tip ta' laqat, ovvjament, ikun hemm xi punti li jitqajmu. Meta nitkellmu dwar il-multilingwiżmu, nisimgħu affarijiet interessanti ferm affarijiet li huma diretti lejn il-futur, imma bħala eżempju kom eżempju ħalli nfemkom eżatt xetnajt, xisnin ilu il-Komissjoni kienet qabdet grupp ta' esperti biex joħroġ dokument tal-multilingwizmu fej waħda mill-punti ewlenin kien li kwalunkwe ċittadin Ewropew irid ikun jaf jitkellem apparti bil-lingwa tiegħu żewġ lingwi oħra. U kuna qed jitkellmu dwar l-adozzjoni ta' lingwa minoritarja wkoll. Fil-kas tal-Italja, situazzjoni italjana, din is-sena illi ħareċ il-rapport għamilna riforma tal-sistema tal-iskajja li tintroduċi lingwa unika bħala biex għattalim li huwa l-Ingliż mela. Bernardo Kiros tkellmet dwar din is-sitwazzjoni u am interess għawi fuq il-multilingwizmu, il kwistjoni tal multilingwismu fuq livell universitarju huwa suġġett li tiġa għam eh, daħħal sew għalix forse mux bizzejiet, pero għax l-universitajiet tana jiffinanzjaw programmi, kursijiet, masters fl-Inglis, eccetera, eccetera, jisu l-lingwi l-oħra għas jazistu. Imma problema i illi jemm din id-distinzjoni bejn dik li hija t-tħajjija ta' kwalunk tħejja ta' kwalunkwe ċittadin żgħir li jiġi trasformat mbagħad eventwalment tal ċittadin li ħareġ mill-università għal eh, nuqqas ta' strumenti li jeżistu, grazzi. Iva fil-fatt inti qed tirreferi għal dak li aħna nsejħulu il-miri ta' Barcellona li identifika l-Kunsill Ewropej ta' Marzu 2008 f'Marcellona u il-Kapita Gvernu Stat kienu qed jipproponu li najnu li kull ċittadin Ewropew sabiex jitgħallem żewġ lingwi barranin apparti l-lingwa materna tiegħu. Is-sitwazzjoni tal-Italja iva kif għattajt inti fil fatt imma titkun taf ukoll il-politika lingwistika fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ u lingwi uffiċjali jiddeċiduha l-istati infushom l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenzi f'dan il-qasam u laqas ixtieq li jkollha kompetenzi sħaħ aħna li nagħmlu għal ngħinu eh, l-isforzi tal-istati membri nippruvaw inħeġġu eh, talim imma qatt ma nistgħu nimponu illi stat jagħmel dak eh, xi għandu jagħmel. Kull stat jiddeċidiju pereżempju fil sistema edukattiva Franċiża inti fl-iskola tista' titkellem titgħallem 54 eh, lingwa f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea pereżempju fil-Brasil iddeċidew mill-liġi tal-2005 iddeċidew li l-lingwa Eh, barranija illa ħaj ħajitalmu fl-iskejjel l-ewwel lingwa li ħajitkellmu huwa l-Ispanjol għaliex hemm ħafna pajjiż bħala pajjiż li jitkellem bil-Portugiż huma imdawrin pajjiżi eh, li jitkellmu l-Ispanjol u għalhekk għalihom huwa priorità. Għalhekk iva għandek raġun, hemm ħafna, x'qed hemm ħafna x'idu nagħmlu. There's another question and then we'll have to conclude. Mistaqsija oħra mbagħad wara rridu nagħlqu. Sempliċement xtaqt ngħid illi fil-rigward tal-Kommissjoni Ewropea illi tappoġġa ċertu korsijiet tal-Ingliż ser jinsibidu nkunu idealisti u realisti fl-istess waqt. Fis-sens li dak li aħna nirċievu fil-qasam tal-Erasmus mundu huwa proġettit li ta' 85% tagħhom ta' lingwa Ingliża mhux kriterju ta' eliġibilità, ġifieri l-universitajiet jafu li jakuma jridu jattiraw studenti mill-Indja, mill-Ċina jew mill-Ġappun ma tantx għandhom iktar possibiltajiet oħra ħlif li jagħtu l-korsijiet tagħhom bl-Ingliż, jiġifieri hemm nippruvaw insibu mezzi oħra kif nistgħu nippromovu l-lingwi l-oħra tal-Unjoni Ewropea permezz ta' kultura, permezz ta' eh, korsijiet oħra kif qabel fil-qasam tal-Erasmus mundu aħna nippruvaw nagħmlu obbligatorja li jiġu ma' lingwi oħra par l-Ingliż fil-kurrikulum tal-programm. Grazzi. Um, Olga? Olga Igorova, Astrakhan State University, Russia. I have a question to... Olga Igorova, Università Russa. Mistoqsija, eh, fuq il-prezentazzjoni interessanti ta' Bernardo De Quiros. Eh, wieħed, li ma wieħed minn dawn il-programmi jista' jkun tajjeb għal Russja? Nista' nitkellem anki bir-Russu hekk inti oh, Ejwa. Eħed, tista' titkellem bir-Russu aħna għanna l-interpretazzjoni mir-Russ. Mela ħanna nerġa' ngħid bir-Russu, tajjeb. Jiena Olga Igorova mill-Università tal-Istat fir russja u għandi mistoqsija għassur Dekwiros li għamil eh, prezentazzjoni interessanti ħafna, grazzi ħafna. Inti prezentajt sensila ta' programmi li ma' minn dawn il-programmi huwa tajjeb għar-Russja li jista' jihu sem tista' tiħu sem fihom eh, ir-Russja. Kolla kemm huma. U naf li hemm proġett tajjeb ħafna ta' kooperazzjoni mill-Parlament Ewropew bej eh, Istanbul u Astrakan u u aħna rridu eh, inkomplu u rridu najdukom biex tkomplu tużaw il-finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea. nitlob skuza tajt il-President imma ħna issa se jkollna nagħlqu biex inkunu nistgħu nkomplu. Għandna żmien għandna ħin għal mistoqsija waħda biss. Grazzi. Jiena ħan nitkellem bil-lingwa tiegħi. Jiena Alex Dbilix mill-Università ta' Zagreb u se nitkellem bil-Kroat. miex kontradizzjoni li jkollna dawn il-lingwi kollha fl-Ewropa, x'min dejjem hekk kien. U fl-istess ħin anki l-multilingwiżmu. Jiena naħseb illi xi bejwet wieħor id-disajn fil-mija tal-korrispondenzja bilaterali u għandha bżonn ta' lingwa franka fil-forma bażika tagħha. Nixtieq nsemmi kif benefikat l-Università ta' Zagreb fil-studi post eh, ta' tal-interpretarjat, postgraduate tal-interpretarjat, għax kikum ma kienx ikolna bizzejiet nis jinterpretaw mill-Kroatu lejn il-Kroat eh, fil-Parlament Ewropew fil istruzzjonijiet Ewropej. Nistaw nikkonsidraw li nishtiju noħol u network ta' studi ta' interpretazzjoni. Naħseb li din tkun ħaġa eh, interessanti u benefika u naraw kif nistaw nimxu l-qoddim bi proposta bħaldi. Grazie. Grazzi. Bueno, no sé, no sé si es... Ma nafx jekkux politikament korretti li jiena nidħol f'din diskussjoni, imma naħseb li interessanti ħafna dak li qal kollega tagħna hawnhekk mill-Kroazja. Jiena jinkwitani ħafna li biċċa xogħol tal-lingwa franka. L-ewwel nettax franka tkun lingwa illi s-servi sabiex tikkomunika mal ija ta' ċittadini u tiġa naraw li hemm madwar design jekk tkellmu fuq livell dinji 99.9% li tan nies li jispiċċaw fil-marġini jitfarbu mill fil-ġemp, imma. Iktar mill-lingwa franka naħseb nistgħu tkun dwar lingwa unika u din hija xi ħaġa perikolożissima vettura tassew perikoluża li tista' twassal għal ħsieb uniku. Jiġifieri, il-ħsieb u l vettur, vettura biex nejtek ta' attuazzjoni ta' imġiba totalitarja fi soċetajiet tagħna. Aħna kontra li jkollna din l-imġiba totalitarja tagħna għaliex aħna fid-demokrazija tagħna mill li minħabba din il-lingwa unika ma nafx għanna din reticenza kbira, reticenza ħafna dwar din l-idea ta' lingwa franka, lingwa unika, mux xaħġa li diskutejna. Forsi hija opinjoni personali, forsi qablu ħafna mija jima jade personali sewa li qed insemmi issa naħseb irridu nirriflettu sew naraw eżattament. Sa fejn, lingwa franka mhijiex lingwa unika u lingwa unika mhijiex eh, mod taħsib wieħed u mod taħsib wieħed mhuwiex totalitarju li wasal għal dinja li hija differenti ħafna minn dak li aħna fl-Unjoni Ewropea aħna marbuta illi niġġieldu sabiex ikollna u niksbu grazzi. Totalitarji Grazzi. <laughs> Issa, b'mod totalitarju se jkolli nagħlaq dan il-panel u naddu għal uh, roundtable li miss. Sergej Vjenċerov, l-Università mir russja Nixbet l-attenzjoni għal waħda mill-punti importanti li tkellimna fuq għallum punt ewlieni fuq id-diversità tal-lingwa. Din hija ħaġa verament interessanti ħafna. Nisimaw dak li intqal u dina nistgħu inkompluha fit-tieni parti tad-dialogu tagħna u importanti kif smajna ma' Tistur Lopez. U rridu nifukaw fuq dan il-qasam illi meta nitkellmu fuq il-multilinguizmu hemm ħafna aspetti fil-Università tagħna nistgħu nistudjaw xi 40 lingwa u 20 minnhom huma mitkellma minn ftit nies lingwi ta' ta' minoranza għandna programm hawnhekk u hemm programmi biex jizvilupaw dawn il-lingwi ta' minoranza u għet irid jizvilupom dawn il-programmi. U importanti li proġetti bħal dawn jiġu finanzjati u appoġġati biex ikonna situazzjoni, kontest li fih ikunem komunikazzjoni interregionali bejn il-kulturi differenti biex bekk ikonna opportunità għal dialogu interkulturali aħjar. Grazie. Dan huwa suġġett li nistgħu niddiskutaw iktar fid-dettall fil-panel li jmiss. Mela nirringrazzja l kull minnha sem f'dan il-panel, f'dan il-round table u naddu għal dik li jmiss. Grazzi il eh, daw kollha li ħadu sem kien interessanti ħafna u bla dubju se nitkellmu fuq anke waqt il-ċena. Imma ma nibdewx issa. Issa nkomplu bil-panel li ġdid servizzi eh, u servizzi tal-interpretazzjoni università. Sħubija għal-futur nitlob lil kellima jiġu fil- eh, jittelaw fuq il-panel. Għanna lil eh, għanna lil Eh, Alison Grace mill-Parlament Ewropew, Sally Bailey Raved mill-Konsil tal-Europa u Claire Donovan mill-OECD. U Patricia Rizu mill-Istat, eh, mill-Dipartiment tal-Istat eh, tal-Istati Uniti. Good afternoon. Is everyone awake? <laughs> Il-wara nofsnar it-tajjeb. Mannix pawza l-kafe issa. Din naraw ix-xemx ħirġa, sinjal tajjeb, u l-ewwel ħaġa li għaluli biex nagħmel hija li ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Olga Kozmiddu u jiena nagħmel dan bi pjaċir kbir. Proedre, Αγαπητοί συνάδελφοι, Filles ke φίλοι. Signora President, esis kollegi, bib. U ta' soddisfazzjon kbir illi nħares madwari u nara dawn li ġuħ kolla u tnafom. Għal-ħafna minnkom wara bosta snin issa aħna apparti li aħna kollegi, aħna ħbib ukoll. Iżda hemm affarijiet oħra u ah, huma voluti hawnhekk ma taħna deċidejna li norganizzaw din il-konferenza. Jiena u l-kollegi għadna attenti ħafna meta ġina biex naħsbu dwar il-format ta' din il-laqa. Għalix, għalix aħna ridna nevitaw illi kunem xi eh, xaħġa simili għal dik li jagħmlu il-Kummissjoni, il-kollegi tal-Kummissjoni kull sena jorganizzaw konferenza mal-universitajiet. Iżda, għaw ħaġa differenti dwar din il-konferenza tal-lum. Jena illi fil-dinja tal-interpretar issa għal ħafna snin u jena naħseb li din hija xi ħaġa unika U din hija l-ewwel darba, ta' bilħaq l-ewwel darba hawnhekk illi kellna konferenza ta' dan it-tip għaliex dak li ridna nagħmlu huwa illi niġbru flimkien il-protagonisti kollha, l-partijiet interessati kollha li huma impenjati f'dan l-ambjent diffiċli tad-dinja tal-interpretar. Ridna illi naqdu niġbru il-professjonisti, il-kapijiet ta' servizzi tad-dipartimenti tal-interpretar. U dan flimkien mal-universitajiet. u b'mod ġenerali b'kull minn valut fuq dak il-livell fid-dinja tal-lingwi u għalhekk għajedna x'tip ta' format universitajiet plus il-kollegi li jmexxu servizzi ta' interpretazzjoni u ta' traduzzjoni. Iżda, wara li ġena ħsibna dan, aħna realizzajna illi l-edukazzjoni miex kompetenza ta' l-Unjoni Ewropea, strettament ta' l-Unjoni Ewropea u waħda mill-problemi li għanna meta aħna niġu biex insibu l-interpreti fil-lingwi differenti huwa hija minħabba l-fatt illi f'ħafna eh, stati membri f'ħafna pajjiżi m'hemmx rikonoxximent sħiħ tal-eżistenza tal-interpretar u t-traduzzjoni. M'hemmx dan it-trawwim ta' kuxjenza dan l-arfin illi dawn huma setturi illi jeħtiġilhom taħriġ speċjali, forma speċjali ta' taħriġ. Mhux biżejjed li jkollok diploma fil-lingwi. Mid-Dipartiment tal-Filoloġija jew l-Humanities, din dan ma jfissirx li inti għandek impjek ċert fir-rigward tal-interpretazzjoni, rridu nqajmu iktar kuxjenza fost ir-rappreżentanti tal-istati membri huwa diffiċli li naqbdu u nċemplu l-ministri maħna ridna nikkuntattjaw l-rappresentanti permanenti u għalek tistaw taraw dawn ir-rappresentanti kollha mill-istati membri jekk tħarsu madwarkom mill pajizi mill-pajjiżi kandidati. U koll mill-pajjiżi fejn eh, il-lingwi tagħhom huma meħtieġa fid-diplomazija internazzjonali ir-Russu, iċ-Ċiniż u koll il-lingwi tal-pajjiżi kandidati. Dan huwa format illi qatt ma rajnih qabel. Aħna ridna illi dawn in-nies niġbruhom flimkien biex nsejħulhom hekk partijiet interessati, stakeholders, dawk kollha illi huma involuti f'din id-dinja akademika u dinja tal-lingwi biex bekk dak kollha involuti jkunu jistgħu jaraw bajnejhom x'qed jiġri band oħra u jarfu li aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar setturi oqsma ta' talim fuq livelli differenti. L-ambizzjoni tagħna kienet illi natu spinta, spinta lil kulħadd. Forsi nsejħulhom l-atturi ewlenin. Issa, din il-kelma major players ġiet adottata fil-Grek ukoll. Aħna ridna ntuhom rwol, ridna ntuhom spinta biex huma jkunu jistgħu eh, jikoperaw bejniethom. Issa din mhix xi ħaġa li ser nagħmluha permezz ta' konferenza darba f'mit qamar jew inkella eh, din il-laqa flimkien. Iżda kull minnu miġbur hawnhekk huwa konvint li dan l-eżerċizzju huwa tassiwi u kol jiġbor il-rizorsi u l-abiltajiet li kull wieħed jista' jkollu. Jiena nixtieq nittama illi l-laqa tagħna tal-lum u ta' għada mhix ser tkun biss eh, dwar il-diskorsi, anke jekk dawn ikunu diskorsi tajbin, intom il-koll esperti dwar dan. Dinja l-inqas ħaġa li jista' jkollna diskorsi tajbin, iżda jew nittamaw illi aħna nkunu nistgħu nibatu dan il-messaġġ. Natu spinta lin-networking kollu dwar il-kapitoli importanti it-taqsimiet importanti, għalek jek taraw il-partijiet tal-program tagħna l-partijiet differenti, taraw li hemm taħlita veru propja trawim ta' kuxjenza, għanna l-edukazzjoni u taħriġ, għanna il-fondi. Il-mezzi differenti ta' fondi illi eh, tkatru. U koll il-fondi fil gwarta ta' networking u jek taraw il-program ta' għada, taraw li għanna esperti, l-ilm id-dominju tagħna illi jgħidilna pereżempju ser jgħidilna x'jiġri f'moħħ l-interpretu meta huwa jkun qed jaħdem. Jiena naħseb illi din il-ħaġa ser tnebbaħna il-kol hawnhekk għal dak kollha ser tnebbaħ il dak kollha li huma involuti f'dan is-settur. Għanna u kol il-teknoloġiji il-ġodda, għalix kif għal il vice President tal-Parlament ilu, il-teknoloġiji il-ġodda huma ta' bilħa importanti għal ġejjieni ta' din il-professjoni. Dan mux għalix il-teknoloġiji il-ġodda ser jieħdu post fil-ġejjeni qarib, huma mhux ser jieħdu post ħadd. Iżda, huma importanti. Huma importanti għaliex aħna rridu nistabilixxu il-qafas. Iġifieri, fejn it-teknoloġiji l-ġodda jistgħu jiġu użati biex intejbu il-rabta bejn il-bniedem u l-magna. U di ma tkun xi ħaġa imġela fuqna hawnhekk u minħal oħra rridu naraw x'għandhom x'joffru it-teknoloġiji, x'għandha x'toffri d-dinja tat-teknoloġija. Għaliex aħna teknoloġija ovvjament ma nistgħux inwaqfuha. U lanqas aħna rridu nagħmlu xi ħaġa bħal din, teknoloġija tista' tgħinna, tista' tkun ta' għajnuna fis-servizz tagħna. U jiena wkoll hawnhekk qed nittama illi l-universitajiet Iżommu ruħom aġġornati f'din id-dinja ta' bidla teknoloġika għaliex qegħdin naraw ġenerazzjonijiet ġodda eh, Issa għanna l-iPhone qabel qabel kena ċekċika, issa kulħadd bl-iPhone. Tifla ta' ħabiba tiegħi għandha 11-il xar u diġa taf tinnavika bl-iskrin għafolja daċkejkna. kejkna. Il-ġenerazzjoni tagħna forsi taħseb illi għadha xi ftit lura. Iżda din il-firda qiegħda tiżdied. U din il-firda hija bejn din il-ġenerazzjoni u dawk il-ġenerazzjonijiet illi ġejjin u mhux bejnietna u l-ġenerazzjoni tissa. Aħna rridna noħorġu b'xi tip ta' sintesi bejn il-professjonijiet differenti fejn eh, din naraw li hemm ħafna arfin Eh, huma jafu x'inhuma domandi huma ma jridux illi jkun hemm soluzzjonijiet li jiġu imposti fuqna minn fuq għal isfel. Ma rridu l-ħadd jiddettanna il-ġejjieni. Fil-Parlament Ewropew issa għandna esperjenza twila, għandna track record twil. Għandna 24 lingwa aktar minn hekk, anzi. Ġara darba s-sena l-oħra ma kienx hemm eh, lanqas ġimgħa waħda fejn ma kenniex laqat ma' Russja. Kważi kull 15 konna laqat fejn ikun hemm bżonn tal-arbi u spiss kenna il-lingwa ċiniża fil-laqat tagħna. U għalhekk mhux biss għax naħdmu fuq b'ħafna lingwi fuq bażi ta' kuljum imma wkoll għaliex għandna tipi differenti ta' esperjenza. Aħna ġejjin minn osma differenti. Sinjura Badju ftit ilu hija kienet responsabbli għat-taħriġ tal-interpreti fl-Università ta' Klut u issa hija kap tat-taqsima tal-lingwa tar-Rumen fil-Parlament Ewropew għada ser tisimaw minn għanti sinjura rara illi ser titkellem dwar it-teknoloġiji. Fiftit klim. Għanna ħafna affarijiet dwar xiex nitkellmu. Ser ikunu nistaw nisimaw ukoll minn għand il-persuni illi jafu l-aktar dwar l-affarijiet li aħna għanna għal qalbna. U ser ikunu kol nistaw ninvolvu l-kollegi tagħna u l-esperti esterni wkoll. Issa mal-Parlament Indjan. Intqal li anka dan kien multilingwi, kellna żjarat ta' Indjani fejn staqsewna kif nistgħu norganizzaw aħjar ix-xogħol tagħna, kif nistgħu nitalmu mill-esperjenza tagħkom. U d-Direttur Ġenerali kellu l-unur u l-privileġġ kemm il-darba li jibgħat rappreżentanti jibgħat persuni lill-PAP il-Parlament Panafrikan fis-South Africa biex jgħinhom ukoll. Kif norganizzaw is-servizzi ta' interpretar tagħna? Pala Parlament Ewropew. Signora Teves, naħseb li tiġri ħaġa simili fid-dinja ta' traduzzjoni. Din mhijiex mhuwiex monopolju tal-interpretazzjoni. Għalek għanna rizors kbir li huwa dak l-arfin tal-Parlament Ewropew, l-arfin li kiseb il-Parlament Ewropew matul dan iż-żmien. Aħna għanna dawn ir-riżorsi u ma tkunx ħaġa tajba li nużawhom biss għalina l-interpretazzjoni hija professjoni illi mhijiex iżolata għal post partikolari. Ovvjament, aħna l-kol għanna l-istess pool ta' interpreti freelance, dawn jistaw jaħdmu għal konsil tal-Europa, il-ġimma d sejrin ġewwa Arte jew Munich għall-uffiċċju tal-Privattiva Ewropew u dawn jistgħu jaħdmu għal ġus u wkoll f'Ġeniva jew inkella ġewwa New York. Ġifieri fiftit klim, din hija professjoni illi ma nistawx nikkonfinawa nalquha bejn erba'ħitan, jew kella narawha mill-perspettiva ta' istituzzjoni individwali jew entità individwali. Huwa minnu li hawn nuqqas ta' interpreti bizzejet ħiliet biex ikunu jistaw jaqdu l-istituzzjonijiet kollha, l-entitajiet kollha l-iktar jekk ikunu qed jikkompetu għall-istess lingwi. Għaliex hemm ħafna affarijiet komuni fil-lingwi. U kulħadd għandu ħabta jipprova jikseb eh, li jista. Iżda mhux hekk nistgħu nimxu l qoddim irridu nifirxu l-orizzonti tagħna. Jiena sodisfatta ħafna meta nħares madwari illi qed nara dawn il-partiċipanti kollha imma wkoll lil lajik u il-president tal lajik għaliex huma għandhom esperjenza tremenda f'dan is-settur. Għanna rappresentanti mid-delegazzjoni tal-freelance għalix dan juri il-xewqa, jiprofa xewqa tana illi nifirxu, il nimirħu bandoħra, nifirxu l-orizzonti tana, aħna nistaw nofru kooperazzjoni akbar ma servizzi kollha ta' interpretazzjoni illi dan irriduħu kol ma l-iskejjel. Issa, kif nistaw namluħ dan? Dan namluħ permess ta' program ambizjuż program ambizjuż fejn aħna namlu xi ħaġa pjuttost differenti minn kif ġraw l-affarijiet fl-modi. Aħna għaddejna mitri tal-konferenzi bil-video, video conferencing, taħriġ ta' eżerċizzju biex naraw l-evalwazzjoni tal-istudenti, kena video conferencing u kena il-talim fuq talim elettroniku li learning. Immissa irridu li l-parlament jinaqat ma' skola jew tnejn u ma' entitajiet internazzjonali oħra biex l-evalwazzjoni issir mod simultanju minn żewġ organizzazzjonijiet. Għaliex le? Ovvjament, kif ilkom jiena użajt il-kelma ambizjuża huwa ambizjuż huwa programm ambizjuż immens u dan huwa possibbli għaliex għandna l-appoġġ politiku. L-appoġġ politiku tal-istituzzjonijiet u aħna nirringrazzjawhom għal dan l-appoġġ. Issa jiena konvinta. Jiena konvinta illi l-koll kemm aħna kemm jekk ġejjin mid-dinja tal-edukazzjoni u t-taħriġ kemm jekk aħna parti mid-dinja li tipprovdi servizzi, aħna l-koll imkwetat imħasba dwar l-istess affarijiet u mnebħa mill-istess anijiet, l-istess miri, din hija professjoni, professjoni illi saret globali. U il-respons tagħna għandu jkun wieħed olistiku biex ngħidu hekk. U għal din ir-raġuni għandu jkun komprensiv u jiena naħseb li din il-laqa hija l-ewwel laqa ta' dan it-tip u nishtiq nirringrazzjakom tal-attendenza tagħkom u tal-li din il-laqa għamiltuha possibli. Grazzi. Thank you very much, Olga, for very beautifully describing this panel, which it is our hope Grazie, Olga, tal-li diskrivejtinna dan il panel, nittamaw kun wieħed interattiv, aħna konna qegħdin nittamaw illi dan il-perjodu ta' żmien illi għandna dan il-ħin. Disponibli li għanna kien se jagħtikom biżejjed ħin biex titkellmu dwar kwistjonijiet illi huma ta' importanza għalina l-koll. U ċentrali għalina l-koll u ekkellu f'moħħu l-Parlament Ewropew metuwa stidinna għal dan l-avveniment li qatt ma kien bħalu. Il-pjantana. pjantana namlu kummenti osra osra kemm jista' jkun, imbagħad niddedikaw kemm jista' jkun ħin lil skambju ta' idejat imqanqal interattiv interattif eh, dwar ir-responsi l-femiet tagħkom. Ser nibdew il debattitu billi għal darba nduru nejn il-President, Viċi-President Martinez u l-passjoni tijaw u kif eh, għal Stefan Lopez niddiskrivu dwar dan il din il-ħidma fej aħna eh, namlu pont bejn il-kulturi. Ma nafxek għad smajtu baj minn Anna Bombek li ollit il-ħajja ta' mara ta' dar eh, u qablita ma' dik ta' Alla, hija kitbet ktib Motherhood is Second Oldest Profession tafu xini l-iktar professjoni antika tan nisa u xek. It-tilet waħda kienet l-interpretazzjoni. Ir-raba professjoni kienet waħda marbuta mal-mużika. Għalek ninsabu għawnek biex nitkelmu dwar kif nistaw inħarġu l-nis involuti f'din il-professjoni u kif nistaw namlu dan blaħjar mod possibli. Saħġa oħra li smajt illum hawnhekk Mr. Lopez li naħseb l-intervent tiegħu kien tajjeb ħafna hija dwar din l-idea tal-ħut u l-akwarju kif se nisibu l-aħjar ħut. Aħna mhux se għodun nitkellmu dwar kif nalmu l ħuta Tom. Eh, jiena zgur li l-koll għandkom ħafna xi tgħidu dwar dawn l-ingredjenti bażiċi Issa xi ħaġa oħra dan id-dokument li għandkom fil-pakket tagħkom hints il-grupp ta' kapijiet ta' interpretazzjoni madwar id-dinja ilna nintaqgħu issa seba' snin. Iż-żmien itir ma jistenna l-ħadd. Issa waħda mill-affarijiet li dejjem tkun fuq l-aġenda ta' hints hija l-ġenerazzjoni li jmiss kif ser għom, kif ser għom biex inħarġuhom. Dan id-dokument istaw taqraw bir għandkom il-firem u dan huwa ferba lingwi u ser jagħtikom idea ta' dak il qegħdin nagħmlu aħna biex eh, l-imsieħba universitarji tagħna jkunu jistgħu jgħinuna interpretazzjoni taħlita ta' arti u xjenza. Aħna ma ninsabux hawnhekk biex niddiskutu dwar l-aspetti xjentifiċi. Imma iva, hija arti u huwa l-kompitu tagħna illi inkunu nistgħu naqdu l-aspett prattiku teoretiku u bħal fil-qasam tal-mediċina u tal-liġi huwa l-kompitu tagħna ta illi aħna nipruvaw naħdmu jitfit ma'kom biex nkunu nistaw niġbru fl-imkien l-isforzi tagħna billi nużaw forum ta' prendistati bl-aħjar mod possibbli illi jkunu jistgħu jtejbu l-isforzi tagħkom u lilna jagħtuna il-tip ta' kwalità professjonali li aħna tant neħtieġu u tant m'għandniex disponibbli. Il-kollegi tiegħi ser ikunu qegħdin jitkellmu dwar il-problemi, il problemi li nsibu program li jkun finanzjad mod viabli fl-istituzzjonijiet, jina zgur li għandkom ħafna xi tgħidu dwar dan u l-idea li mmorru lil mill-glossarji u t-teknoloġija anke kif jekk is-Segretarju Ġenerali Dalodu qal Il-Kummissarju Vassilju Ansi tkellmet dwar il-fatt li il teknoloġija mhix ser tissostitwixxi il talim tal-lingwi u mhux ser tibdella lima zina fal lima tajba u student bla biltajiet fi student kollu għabil-tajiet. Imma hija odda teknoloġija. Aħna rridu nsibu xaħat illi ma jkunx persuna biss illi joħloq pont bejn il-kulturi kif għal sur Lopez imma ejju nasbu dwar dan. Dan irid tkun xaħat illi eh, kollu proċessar tajjeb ta' l-idejat ma tistax tallem persuna biex taħseb imma jiva ek qed infittxu f'interpretu persuna illi ikunu xikunu lingwi li huwa jew hija talmet għandu jkun jaf jitkellem b'mod eċċellenti il-lingwa tiegħu jew tagħha hija ħaġa diffiċli li nsibuha fid-dinja tal-lum u żgur li taqblu miegħi hawnhekk. Din il-persuna trid tkun ukoll persuna li taf titkellem fil-pubbliku kemm simultanja u konsekuttiva għandha kollha l kapaċità li taqgħod ħafna informazzjoni mill-punti vista ta' interpretazzjoni diplomatika jiena nista' ngħidilkom illi din il-persuna jrid kollha memorja eh, mhux tas-soltu. Tipprova tikol u tixrob bħal ġemel ġifiri ftit, u diffiċli jisib interpretu tajjeb, u għalek, jena, nishtiq, għawnek, nistiden min jishtiq jibda? Lil Sally bejli biex ija titkellem.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 dwar dak li jiena naħseb huwa essenzjali għal kwalunkwe sħobija fil-futur bejn l-iskejjel tal-interpretazzjoni u l-kapijiet ta' interpretazzjoni fl-organizzazzjonijiet ta' interpretazzjoni. Issa l-koll għanna xol tagħna u jiena xogħol huwa illi inħarreġ l-interpretazzjoni u illi niprovdi u koll organizzazzjoni ta' istituzzjoni anzi Ewropea b'interpreti tajbin. Aħna niddependu il-kol minn xuxin u jiena lek neħtieġku illi intom ittuni il-rizorsi illi jiena neħtieġ biex nagħmel xogħli u intom tkun bżonn tiegħi wkoll. Mela intom tħarġu lill-interpreti u jiena nħaddimhom. Jiena interpretu wkoll u għalhekk Jiena biex impoġġi il-klimek ħampoġġi fis il-prodotti illi tamlu intom. U jekk intom ma tistawx ittuni prodotti ta' kwalità ġifir interpreti tajbini ma nistax nagħmel xogħol sew. L-attività fil-Kunsil tal-Ewropa inbidlet aħna konna entità ta' li toħroġ il-konvenzjonijiet għal 30 sena jew iżvet konna minna namlu xogħol fil-uffiċċji tagħna u l-kwalità kienet ċaġġa li konna noħduha ben fatt. Imbagħad attività u xogħolna nbidel aħna sirna entità kooperattiva tajna għajnuna teknika, assistenza teknika u regoli illi konna qegħdin nagħmlu aħna jiddu naċċertaw il qed jiġu applikati b'mod tajjeb. Jiġifieri l-interpreti tagħna bdew jaħdmu b'mod differenti, kien bdew jaħdmu issa b'mod e, simultanju ridu jagħmlu il-konsekuttiva bl-Ingliż u l-Franċiż li huma l-lingwi tagħna u aħna f'daqqa waħda bli naħdmu allura f'suq kompletament differenti. U ma bdejtx naħdem dejjem ma' skejjel ta' interpretazzjoni li kont familjari magħhom kelli noħloq relazzjonijiet ġodda għabbażi ta' fiduċja reċiproka. U nies bħalkom illi forsi tirrappreżentaw skejjel inqas magħrufa inqas eh, b'esperjenza dan huwa xogħol diffiċli ħafna. Għalikom għaliex intom tridu tilbħu l-fiduċja tan-nies illi jimpjegaw lill-interpreti li ħafna drabi jkunu għallima li huma interpreti huma nfisom nasib li hija importantissima dil ħaġa inti ma tistax tgħallem lil esperts jekk inti qatt ma xelt mikrofonu qatt ma fel dik l-adrenalina huwa biss bniedem li jaf xi ġifieri illi jaf xi tfisser li jista' jgħallem il-ħaddieħor. ċertu skejjel sfortunatament ma għadhom ma femmi wiex dil-ħaġa u ma jistawx ituni il-kwalità il-materjal li jina neħtieġ biex nagħmel xogħli. Għandek skejjel imbagħad li l-għalima tagħhom huma interpreti u għaliex huma interpreti ma jibżawx ma xaħat li ma jistħoqlux jirċivi ċertifikat li għajt li huwa u ma jtiwolux, dan importanti għax inti Jekk tiġi sena fejn ħadd muwa ta' kwalità għolja biżejjed u ma tagħti ċertifikat lil ħadd f'dik is-sena għax hekk biss inti tista' tagħti garanzija li jiena jista' jkolli garanzija illi n-nies li jiġu qudiemna bl-isem bil business card tagħhom li semmi l-iskola tiegħek fuqhom jiena nkun naf li meta jiena nista' nċempel lil daw l-interpreti nista' ningaġġhom għax naf l-iskola minn fejn ħarġu hija waħda affidabbli. Jekk inti mbadda ġejs minn skola illi mhijiex affidabbli li jħorġu ċertifikat kif ġiġi, jina ma nistax nafdom daw. Issa intan tkellimtu dwar ġenerazzjoni li jmiss. Iva, mnu ta' interpretu, li interpreti għedin iktar ma jmur jonqsu, din hija sfida u minnu. Il-bżonni li inti toħroġ b'interpreti Mandux wassalna però illi imbaxxu l-kwalità qatt. Il-kwalità ma tonqos qatt. Jina l-organizzazzjoni tiegħi teħtieġ interpreti forsi mhux ħafna mhux daqs istituzzjonijiet oħrajn, imma qegħdin imbagħtu għaliex l-Unjoni Ewropea għaż iffaċċja din il-problema bil-ġenerazzjoni li jmiss. L-Unjoni Ewropea edha tiġbet l-interpreti kollha leja ġara darba stat membru isir membru jew stat kandidat l-Unjoni Ewropea tbattal is-suq ta' interpreti ta' dak il-pajjiż. Tħaddimhom mill-pajjiż oriġini anke la ġibhom hawnhekk fi Brussell u tbattal dawk il-pajjiżi minn l-interpreti li kollhom. U eh, eh, entisajiet organizzazzjoni bħal tiegħi jispiċċaw li ma jksibux interpreti minn dak il-pajjiż biex jaħdmu. Idu naċċertaw li kull hemm interpreti li jibqgħu f'pajjiżhom dan importanti ħafna l-organizzazzjoni żgħira bħal tiegħi il insibu interpreti dejjem nerġgħu lura l-istess punt il-fiduċja. Bażikan dak huwa il-messaġġ tiegħi u eh, nagħti issa il-kelma lura. Actually, I don't have other, well, I don't have something different. Jiena m'għandi xejn differenti xi ngħid jiena naqbel ma dak kollu li qalet Sally tajt Claire Donovan. Interessanti li semmiet id-dinamika timbidel fil-lingwi tal-Kunsil tal-Ewropa. Ħaġa li sibta interessanti ħafna fil-diskors tas Sur Lopa, sax hemm din id-dinamika li taħdem mod differenti fil-lingwi u l-OECD wkoll qed tara din il-bidla. Iż-żewġ lingwi uffiċjali bħal Kunsil tal-Ewropa mal franċiż u l-Ingliż. Jiġifieri forsi wieħed jaħseb li l-interpretazzjoni qed bil-mod il-mod milli mill-OECD, imma il-fattu li l-interpretazzjoni hemm jaħseb li qed tinżamm biss bħala xi ħaġa li tidher biex tagħti realtà għaliex il-Franċiż huwa lingwa uffiċjali, imissa qegħdin naraw differenza qegħdin naraw mudell Anglo-Amerikan u il-mudell frankofon frankofonu li b'xi mod qed jipprova jirreżisti u għandna mbagħad il- grupp ta' tal-Afrika li jitkellem bil-Franċis, għanna il-grupp li jitkellem bil-Spanjol u iktar globalizzazzjoni, iktar kooperazzjoni li għat iġib bidla fis-saħħa tal-lingwi. Għadin niġu mitluba aktar għal l-Ispanjol u r-Russu, manke l-Arbi, ċinis, il-Ġappanis u l-Taljan u anki il-Ġermanis ma mux daqsek, ġifir dinamika qed tinbidel. Nasbu l-importanti ħafna aħna fl-OECD li konna rwol attiv biex nintegraw dawk li gradwati friski. Hemm ħafna raġunijiet għal dan, ovvjament għax dawn huma l-interpreti futuri. Iżda wkoll għaliex daw li l-gradwati friski ħafna drabi jkunu interpreti eċċellenti fis-sens li jippreparaw ruhom tajjeb, ikunu koxjenzużi ħafna, jkollhom entużjażmu kbir, u tassew jieħdu gost fil-laqat li mhux dejjem il-każ meta tkun ilha 40 sena f'kabina. Ġifri Iva, aħna involuti b'mod attiv għanna 16 il- L-interpretu staff, nax minnom ħafna drabi morru eh, f'panels tal l-eżamijiet tal-interpretazzjoni biex kbira fl-Università ta' ma jekk isaqsuna nibatu nistana u koll, aħna ħafna drabi jiġu studenti u koll tal-interpretazzjoni biex jagħmlu il-prattika tagħhom f'kabina eh, sikta u nkunu wkoll involuti fit-taħriġ. Forsina ma nafdax daqshekk daqseli li gradwati friski ma nitfaħħomx fil-kabina jekk ma nkunx diġà smajthom f'xi eżami jew fil-klassi. Jiġifieri ġejjin minn fejn ġejjin jiena l-ewwel nistudinom jaħdmu fid-dami booth jiġifieri f'kabina sikta u imbagħad ikun hemm xi ħadd li jismagħhom u wara nara jekk nindaħħalhom xek inħaddimhom xew lej. Jistgħu jiġu kemm iridu Għax Mikali għattilli ħafna minnom huma maċċellenti u dan huwa minnu ħafna minnom mumiex. ħafna minnhom sempliċement ma jkunux għadhom lesti, din mhix problema kbira għalija, forsi problema għalix għaliex ħajpruvaw ikollhom jaraw kif ħaj jaddu mill-fatt li huma għadhom jigradwaw minn kors interpretazzjoni u illi jsibu xogħol biex jgħixu jiena nista' ngħinhom jipprattikaw inħeġġiġhom jista' jkollhom interpreti magħhom li tuhom ir-reazzjoni e, tagħhom il idejat tagħhom dwar xogħolhom, jiġifieri nista' noħloq dan il-punt bejn it-taħriġ il-kors u ir-reklutaċ tagħhom. Imma li ma jkunux lesti li ritnajt li forsi t-teknika tagħhom għadha mhijiex daqshekk tajba, għadhom forsi mhux daqshekk raffinata, kultant ikollhom problemi baċċenti bl-Ingliżi jew lingwi oħra, jew forsi jridu jsaħħu xi lingwa minnhom, imma għalija xorta dan ifisser li mhumiex lesti u ħut minnhom qatt ma ħajkunu lesti. U raġuni li għat mandomx il-teknika bazi, il-ħiliet bazi. U għalija dan jfisser li inti titrasmetti messaċ b'mod affidabli lill-udjenza. U kultant inħoss li l-programmi ikunu daqxejn jagħtu importanza wisq lill parti tal-aħħar ta' taħriġ, per eżempju, ħafna informazzjoni dwar il-proċedura, vokabolarju tekniku, ħafna taħriġ sfis simultanja taħt kondizjoni diffiċli, imma il-ħiliet bażiċi ma, ma, ma jkollhomx daw l-istudenti. U jekk ma jkollhomx daw il-ħiliet bażiċi meta jiggradwaw, qatt ma ħajkollhom daw il-ħiliet. Din hija mhix xi ħaġa li jistgħu jitgħallmu. Jistgħu jtejbu lingwi jkunu iktar eh, konfidenti fil-kabina, imma qatt ma ħajtalmu dawn il-ħiliet bażiċi. Jiġifieri Aħna lesti illi nittrażmettu dan il-messaġġ jekk lesti illi taqblu maħna u tisimawna u lesti wkoll illi anki inħadmu il-gradwati friski illi għadni kif semmejtu li huma bażikament ta' natura egoista. I hope this gives you Tajjeb naħseb illi ta' għandkom emmek xtaħzbu modu issa l-interpreti tagħna ħajkunu mana sa sitta u nofs ma li jkunu jistgħu jibqgħu ħarira oħra mana jekk kienu possibbli. Jien nixtieq <laughs> nisma' l-Malti jista' jkun. U uh, nistedinkom tagħmlu xi mistoqsijiet. Harry, jekk joġbok. Ismek Harry Daj minn l-Università ta' Xanghaj u jina ħan itkellem bit-ċinis il-lingwa tiegħi u ħan serraħ fuq labli kollegi fil-kollegi Ingliżi u Franċiżi li għamlu ir-ritur. Mela, l-mistoqsija tiegħi hija waħda sempliċi. L-Università tagħna minn bdiet ħarġet interpreti ta' konferenza għal daw l-aħħar 8 snin U dawn huma gradwati ta' standard internazzjonali għaliex meta jiggradwaw dawn ġew ingaġġati mill-Kummissjoni Ewropea u mill-ġnus Maquda dawn huma kollha ċittadini Ċiniżi. U għalhekk uħut minnhom huma tassew ħerqana li jaħdmu fil-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew bħala interpreti sal-post. Qabel il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew jagħmlu ċiniż wieħed mill-lingwi uffiċjali jistgħu jaħdmu biss bħala freelance daw, imma skont lajik jekk dawn ikunu domiċiljati fiċ-Ċina ma jistgħux jippretendu jew jagħmlu għata birruħhom mill domiċilju tagħhom huwa fi Brussell jew x'imkien ieħor. Il-Parlament u Kummissjoni Ewropea bħalissa m'għandhomx il-flus illi joqogħdu jħallsulhom l xi biljetti business class biex jiġu miċ-Ċina għal Brussell. Imma interpreti kapaċi qed nisma'jin li jistgħu jiġu miċ-Ċina hawnhekk biex jaħdmu għal dawn l-istituzzjonijiet imma fil-verità ma jistgħux. Il-mistoqsija tiegħi hija din huwa veru possibbli biex il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropej jipprovdu lil daw l-interpreti xi tip ta' viża speċjali sabiex ikunu jistgħu jiġu hawnhekk biex jistudjaw u jaħdmu bħala interpreti freelance. Thank you, Harry. Uh, I am going to ask someone from the European Parliament or the Mela jiena ħan nitlob li ċaħat mill-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew. Forse Jimenez Marin, Sur Jimenez Marin, inti tixtieq twieġeb jekk jaġobkom wieġbu fil-qosor kemm jista' jkun ħalli kollna kemm jista' jkun mistoqsijiet. bueno, pues en primer lugar, eh, Harry, eh, efectivamente existe la regla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 i durante los otros seis meses. Għal sitt sent li jinsabu fl-Ewropa mbagħad sitt xhur oħra jaħdem fiċ-Ċina. Hemm ħafna interpreti anke ta' lingwi Ewropej li ħaġa li jagħmlu għadina b'mod regolari u hemm ukoll interpreti ta' lingwi fil-ġnus maquda li jagħmlu b'ċertu regolarità dil ħaġa ġifieri li kollok domiċilju għal sitt xhur fl-Ewropa sewwa għaliex inti tista' tara kif tista' tikkombina il-xogħol tiegħek bis-suq internazzjonali u dak Ewropew. Skont ir-regoli li għandna aħna x'aħna għandna konvenju ma' l-interpreti freelancers, aħna l-interpreti li jiġu minn pajjiżi oħra illi mhuwiex Brussell inħallsulhom il-biljett u għandhom id-dritt ukoll ta' ċertu kundizzjonijiet. Aħna fl-ebda kas ma nistaw nkunu parti minn xi tip ta' kompetizzjoni illegali fejn l-interpreti eh, jivjaġġaw eh, b'mod differenti minn dak li għandhom dritt għalih. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Juan Carlos eh, Sinjur fuq wara. Vilos Kovransko, membru tal-AIK, interpretu u inħarreċ ukoll l-interpreti minn Poznan fil-Polonja. Ħan nitkellem bil-Pollak. Nixtieq nirreferi għal dak li qalet Olga Kosmidu, il-Direttur Ġenerali, kif ukoll ħaddiema oħra. Importanti ħafna għalix dak li smajna japplika mux biss salina l-interpreti manki d-diretturi u kapijiet ta' servizzi tal-interpretazzjoni li għedin jihdu sem din il-konferenza. Għansamilkom zewċ fatti illi forsi tasbu għam trivjali. l min għandu jħarreċ l-interpreti futuri? Għandhom ikunu interpreti professjonisti interpreti attivi li għandhom esperjenza ta' taħriġ. Imma, min mandux jgħallem lill-interpreti għal xkultan naraw, per eżempju, li fl-Europa ċentrali, nis li mumiex interpreti jisbicċaw jgħalmu u dana mandux ikun il-kas. Per eżempju, għandek nies li huma lingwisti, per eżempju, jgħalmu il-letteratura Awstrijaka u jisbicċaw jgħalmu il-, -letteratura l-interpretazzjoni ma mhux suppost isir dan. Jiena nixtieq nagħmel appell dal-aħħar snin, dal-aħħar snin jiena ili naħdem ukoll f'Poznan u nirrapporta lura l president tal-Università ta' Poznan u għalhekk nixtieq Nappella li president il-kapijiet tal-universitajiet u l-iskejl tal-interpretazzjoni sabiex huma dejjem jirrapportaw direttament lil kapijiet tal-universitajiet għaliex u jgħidulhom illi l-interpretazzjoni tal-interpretazzjoni mhux direttament marbut mal-lingwi, tal-im tal-lingwi. Issa ħandur fuq is-Sinjura Kosmidu biex twieġeb għal dan il-kumment u mbagħad ħanaddi għas-Sinjura Claire Donovan biex iżid il-kummenti tagħha. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li tiġà semmejta meta tkellimt qabel fil-fatt. Xi semma l-istqarrija hints Jena edha fil-fajl sana u jena nħedġiġkom biex taqraw. Għattilkom, tġa, et fil-fat illi ma għandhom ikunu professuri tal-lingwa, il-lingwisti illi jgħalmu l-interpretazzjoni. Fil-fat dinja jgħagġa ħaġa li t sorprendini u jiddispjaċini wkoll nisma' ħaġa bħal di għaliex li tkun rettur inti u titlob Eh, li xaħat li mhuwiex tabib ħatajdlu inti biex jellem il-mediċina. U bl-istess mod allura ħadd permetti li xi li li mhuwiex avukat biex jellem il-liġi. Għalla kalfejn? Ja, x'tib ta' ta', ta maġija jimmaġinaw li jista' jagħmel dal-bniedem li huwa lingwista biex daqqa waħda jibda jgħallem l-interpretazzjoni, xħat ibdlu f'interpretu dan. U waħna fil-parlament jirġaw tajt għanna pozizjoni iktar jib saħna nikkopera ma dawk l-iskejjel illi mux biss jimpiegaw l-interpreti, imma u koll interpreti li huma akkreditati minn istituzzjoni jew organizzazzjoni internazzjonali. Aħna ma ninsistux li kollom dottorat u ma bis ftit interpreti li għandhom dottorat se tista' toddom fuq it waħda fil-fatt. U tnejn jew tlieta minnhom qegħdin hawnhekk profju magħna f'din is-sala dawn. Imma mela kifatt m'għandhomx bil-forsi kollhom dottorat. U laqas mandom jipretendu illi min jgħallem irid jieqaf jaħdem Ġifri, ma najdu l xara intom issa impiegati ta' din l-università ma tistax tibqa taħdem bħala interpretu. Lebda tabib ma ċetta illi jagħmel xi ħaġa bħal din u nifmuha dil ħaġa ma ma jibqax kiku inkontat ma jibqax jaf xinu l metodi l-ġodda l-iskoperti li ġodda li qed isiru fil-xjenza fil-mistier tiegħu. Allura interpretu għalfejn għandna naqtaħ kompletament mid-dinja tal-interpretazzjoni biex jgħallem. Eh, Dix ġifiri minn ħareġ bija dil-bravura ma jistax ikun namlu affarijiet bħal daw għalhekk aħna stidinna l-autoritajiet tal-universitajiet hawnhekk l-akademiku biex l-akademiċi biex ngħidulhom illi l-reputazzjoni tal-università tkun għadin tamlu ħafna ħsara jekk tagħmlu dan. Kwalunkwe persuna li qed tagħlem l-interpretazzjoni għandha tkun interpretu u għandhom ikunu kapaċi jibqgħu jaħdmu ta' interpreti. Um, well, very much along the lines of what Olga's already said, but... Um, mela, inti għati li il-veritajja li eh, interpretu pratikanti għandu jallem u naqbel miak, pero fil fat memx definizjoni ta' interpretu u U hemm definizzjoni da xejn iktar eh, dettaljata mill-parlamenti, ma jela xejn waħda kontroversjali. Kulħadd jista' jgħid illi huwa interpretu jekk jagħmlu xi ftit ta' interpretarjar. l awl hemm. Jiena fil-postijiet kollha fejn mort fid-dinja rajt illi hemm ħafna għallima tal-lingwi illi għalmu daqxejn ta' interpretarjat mux bizzejet li jkunu interpreti, insomma, irridu jkunu interpreti tajbin biex ikunu jistaw jitrasmettu ħiliet tajbin. U nishtiq naqbel ukoll ma dawk li jridu jgħidu illi naqbelu ma naqbilx ma dawk li jgħidu illi jridu jkunu akkreditati ma istituzzjoni għax ċerti postijiet fid-dinja m'hemmx istituzzjonijiet eh, eh, e, e, jkunu membri tal-għajek anki hemmhekk provajna niċċaraw daċxajn waħda kif nistgħu niddefinixxu il-interpretu. Intkom bħala għallima u aħna bħala ħala min ħaddem tal-interpreti, aħna kollha kemm aħna għandna responsabilità kbira fil-multilingwizmu. Sur Lopez qal illi n-nies għandu jkollhom fiduċa fl-interpreti. Wieħed irid jafda illi huma se jagħtu messaġġ tajjeb U dana se jamluħ fi żmien twil jekk jaħsbu jekk huma konvinti li interpretu għatajjeb. tajjeb. Eh, ċerti postijiet però li m'hemmx eh, possibilità ta' evalwazzjoni. Jekk intkom tagħtu diploma u man lil nies li m'għandhomx verament ħiliet bażiċi tajba, aħna nkunu qegħdin ma nkunux qed nagħmlu benefiċċju lil ħadd, nkunu qegħdin Eh, noħol u situazzjoni negativa għal kulħadd. Barbara, u din hija l-aħħar mistoqsija. Miex mistoqsija, komment, għax qed nitkellmu fuq l-standards. Nixtieq ngħid illi l-MCI għamilna dokument ġdid ta' standards għal programmi kollha. U nixtieq anki nħabbar illi għanna network miftuħa s firem illum u daw kolla li jridu jistaw jifirmaw u jistaw jikonsultaw l-universitajt naf li hemm ħafna. Imma ħafna minn dak li ntqal illum huwa inkluż xtaqt eh, nfakarkom fuq dan il-punt. Grazzi lil kulħadd nishti li iċafxbu tajjeb għall-interpreti, l-interpreti ringrazzjaw l-publiku. And let's proceed for... U issa morru għal-cocktail organisatorische Angabe noch. Verzeihung, bitte noch um eine Sekunde Geduld. Erstmal. Eh, skużawni għal darbohra. Indikazzjoni ta' organizzazzjoni. Grazzi l-kulħat, grazzi l dawk li ħadu sem fil-panels. L-għol morru għal cocktail u bat fiċċena. Min għal xi raġuni u oħra ma jistax jiġi. Eh, għada e, nibdew fid-disa' u man mux se jkonna kwarta l-ura. Nibdow eżattament fil-dissa. ħafna drabi kunem il-kjuż fil-security u ftakru fih dan il pont Onetama illi anki l-interpreti kunu għaw fil-ħodu. Nittamaw illi tal-anqas l-interpreti kunu għaw, grazzi.